Pero għanna xibidliet għall-agenda taħt punt 7 komunikazzjoni tal-Kommissjoni. Il-Parlament il konsil u l-Bank ta' Investiment fuq l-agenda għal-migrazzjoni dan ħajsir punt 5 punt 6 dwar l-għajnuna legali għal persuni suspettati u akkużati fi proċedimenti kriminali u eh, proċedimenti ta' l iaw e ħajsir taħt punt 8 mbagħad 13 il-mistoqsija ta' Ignazio Korraw ġiet posposta punt 15 il-listi ta' pajjiżi terzi li ċittadini tagħhom ikollhom il-viża meta qed jaqsmu il-frontieri eh, esterni dan ħassir. Illum f'nofsinhar flok għada fil-ħodu u mbagħad għandna punt ġdid fl-aġenda għal-għada fid-disa dwar l-istat ta' emerġenza fi Franza u komplikazzjonijiet tal- liġi primarja u sekundarja Ewropea, ovvjament l-affarijiet jistgħu jinbidlu matul il-laqa jekk mawx oġġezzjoni l-aġenda adottata kif ġiet modifikata fuq il-profil lingwistiku mbagħad m'għandniex il-Kroat u l-Irlandiż illum u laqgħa għada l-impretazzjoni Olandiża mhix ħadd tkun disponibbli bejn it-tlieta u sitta u nofs ta' wara nofsinhar. Issa, ir-rakkomandazzjonijiet tal- ħatra tal-rapporter għanna s-sur Kirkho bħala rapporter tal-rapport dwar twaqif ta' Laura Dak, missa noqot naqra l-ismijiet kollha imma ir-rapporter ta' Laura Dak ħajkun Is-sur Kirkhop, jekk intom taqblu. Mela, aċċettata meta għandna l-approvazzjoni ta' minuti tal-laqgħa tal-14 15 ta' settembru 2015, 10 ta' novembru 2015, 16 ta' novembru 2015. 17 Deċembru 2015, 20 ta' April 2016. Jekk ma hemm oġġezzjoni il-minuti adottati. Issa nibdew il-listi ta' pajjiżi terzi li ċittadini tagħhom qed ikollhom fil-possess tagħhom viża meta jaqsmu l-frontieri esterni dak li huma żentati minn dak ir-rekwiżit fil- Revizjoni tal-mekkanizmu ta' suspensjoni. Issa, dan jfisser illi dina il-mekanizmu sospensjoni jgħati possibilità li tiġu sospiża il-vjaġġar mingħajr viża l-ċittadini Ewropej għal l-Ewropa ċittadini ta' pajzi terzi normalment ikunu eżentati. Ir-rapporter Wassur di Demera u naddilu il-kelma għalek sabiex jintervjeni u jiprezentanna il-rapport. Grazzi, Signora President. U l-odwa it-tajba l kollegi kollha. Ħan nitkellmu fuq dan il-mekkanizmu ta' suspensjoni allura mela kif tiġaħed fis-26 ta' Mejju illi għadha dan huwa rapport ta' priorità għal parlament kif ukoll għalija personali. In-negozjati ta' files importanti fuq il-liberalizzazzjoni tal-viża bħalma huma l ukrajina il-Kosovo, il-Ġorġa, Turkija jiddependu mill-eżitu ta' dan il-proġett. Jista' jkun hemm reperkussjonijiet politiċi, ekonomiċi kif ukoll umanitarji. U ma ninsewx ukoll il-kwistjoni fundamentali li għandna ma' Turkija fuq il-kwistjoni għalhekk irridu nkunu konxi ta' dan kollu. Meta niddeċidu u immexxu l-qoddim il-ħidma tagħna. Mela, jiena ġimma wara illi ġejt maħtur rapporter, prezentat il-proġett tiegħi tal-rapport, tal-opinjoni, u kelli laqat ukoll mal-kollegi, mal-presidenza tal kunsill u mal-Kummissjoni wkoll. Naf x'inhuma ċ-ċirkustanzi kollha u l-kuntest ta' dan il-fajl u għalhekk jiena ħankun qed nitkellem b'mod determinati ma fl-istess ħin umli. Il-mekanizmu ta' sospensjoni huwa importanti wis u għandu wis reperkussjonijiet fuq iċ-ċittadini kollha ta' pajjiżi terzi illi magħhom l-Unjoni Ewropea għandha iffirmati f'temijiet ta' viża. U għalhekk importanti illi nistudjaw kull dettal u kull fażi tal-proġett ta' implementazzjoni tiegħu dan. Il-proposta ta' rapport tiegħi propju prova tilħaq din il-mira wala kiena inkludejt tlet idejat ewlenin. L-ewwel nett, dina għandha x'taqsam mal-atti delegati. Il-mekkaniżmu fis attualment il proposta tal-Kummissjoni jgħidu illi xogħol ħajsir permezz ta' l-atti ta' eżekuzzjoni imma l-atti ta' delegati jiġu eliminati mill proposta tiegħi u jgħid minn flok illi jintużaw l-atti delegati. Il-Parlament irid ikun involut u jrid ikun kol leġislaturi jista' jiddeċidi din hija l-pożizzjoni tiegħi u ngħidha bl-ikbar ċarezza. Illi tirtira il-viża il viża ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi tfisser li inti qed temenda aspett fundamentali tal-att bażi. Xi ħaġa illi legalment jista' jsir biss biss permezz ta' qatt delegat u mhux permezz ta' qatt ta' eżekuzzjoni. Apparti minn hekk is-sentenzi tal-Qorti ta' Ġustizzja tas 16 ta' Lulju 2015 appoġġat din it-teżi wkoll ġifieri l-istess eh, ħaġa li qed ngħid jiena fil-fatt meta tkellmet fuq ir-reċiproċità illi qiegħed jikkunsidra dana ir-rapport stess. Jiena parti minn hekk inħossi li istituzzjonalment idu kunu ugwali għaliex din hija kwistjoni importanti ħafna l-Unjoni Ewropea u hija wis importanti li biex tiġi deċiża bil-seta ehm, normali tal-votazzjoni. Jiena nipproponi li l-Parlament ikun kol-leġislatur għal daqstant Ma jagħmilx sens allura li biex tneħħi il-viża li l-pajjiż terz jitkellem il-Parlament u il-Kunsill ma biex terġa' ddaħħal il-viża jitkellem biss il-Kunsill u jiddeċidi waħdu. Dina ma tamiex sens, ma tamiex sens loġikament u ma tamiex sens laqas legalment. Illi tnaqqas il- id-diskrezzjonalità ta' test eh, oriġinali u koll huwa wieħed mill għaniet tiegħi jridu nħarsu wkoll id-drittijiet ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi u ndaħlu u koll il-bżon li kunem rapporti tassew rigorużi, serji u effiċenti. Jena dan il-rapport nemmen illi ħajkun intejjeb bil ajnuna ta' shadow rapporteurs li ħajkunu għadin jemendawħ u li ħanniħu inkonsiderazzjoni jena eh, bla dubju l-emendi tagħhom. Il-data sa testaw tistgħu tresqu l-emendi ħajkun it-22 ta' Ġunju u jiena nipproponi li nivvotaw mbagħad fil-kumitat l-għada. U għalhekk Issa nistenna il-kommenti ta'kom. Thank you, Mr. Diaz de Mera. Uh, now I open the floor for the debate. Grazie, Sir Diaz de Mera. Issa qed nara li għandna s signura Jotova li xedew rapporter edha hawnhekk. u mbagħad għandna r rapporter ta' lafet hawnhekk ukoll. Mbagħad għandna s-sur Sajloslovski, għandna jitkellmu s-sur Boni, s-sur u żewġ kellima oħrajn, però nibda bis-Sinjura Jotova. Благодаря, госпожо председател. għassu xtu xtipiba. прибавя... Грация, Jena nishti nżid xi affarijiet ma' dak il qal is-Sur Diaz de Mera. Nixtieq nringrazzja ovvjament għal kooperazzjoni tajba li kellna bejnietna naf li kienem ċertu mekkaniżmi fl-Unjoni Ewropea fil-każ li jkun hemm ksur minnaħa naħa tal-Istati membri jew ta' pajjiżi terzi. Uħut minn dawn il-mekkaniżmi ma jintużawx ngħidu aħna. Għadna Nargumentaw ma' kummissjoni dwar il-mekkanizmu tal reċiproċità tal-viza. Artiklu 7 ta' trattat. U kollu ba' kontroversjali xi ġenet ilu aħna ridna li nattivaw dan l-artiklu dwar il-Polonja imma dana ma seħx. Il-mekanizmu attwali tar reċiproċità ma ntuża qatt jekk insaqsu għalfejn il-Kummissjoni tgħidilna li qatt ma kien hemm il-bżonn għal dan. Minnaħa l-oħra qed nirċievu sinjali illi dan tip ta' proċedura dina l-attivazzjoni tkun teħtieġ ħafna xogħol, ħafna burokrazija. Jiena nemmen li għandna nippruvaw nirriformaw u nirranġaw dan il-mekkaniżmu u ħan insistu fuq dan. L-ewwel nett, aħna nixtiequ ninsistu fuq il-fatt illi il-Kummissjoni tuża atti delegati u mhux atti ta' implementazzjoni. Dawn id-deċiżjonijiet ma jistawx isiru mingħajr ma jittieħdu konsiderazzjoni wkoll l-opinjoni tal-Parlament. It-tininet, jina ma naħsibx illi dina iż-żieda konsiderevoli li qed naraw hija adattata. Għadin narraw aħna threshold ta' 50% f'perjodu partikolari, ma dana mhuwiex biżejjed għax kifat ċertu stati membri tiġà aċċettaw numru kbar ta' ċittadini minn pajjiżi terzi fl-aħħar xhur. Apparti minn hekk il-Kummissjoni għandha tkun f'pożizzjoni li tattiva l-mekkaniżmu meta l-ftehim ta' riammissjoni ma' jiġux rispettati u għetnejt jiena għawnek dwar ftemid bejn l-Istati tal-Unjoni Ewropea u pajzi terzi apparti minnek il-mekkanizmi ta' notifika u koll umma importanti u rridu nispeċifikaw eżattament ċifisser um, ehm, riskju għall-ordni pubblika fl-Istati membri dan għal-kunċett għandu um, isir aktar ċar. Nemmen li għanna naħdmu f'atmosfera ta' kooperazzjoni tajba u naħseb li għanna fl-axar mill-axar noħorġu b'rapport tajjeb mela duk kif qaluli li s-sinjura Mirar ħatkun edha tieħu post is-sur Jezek. Għalek, Sinjura Millar, Iva sur Jezek dispjaċieħu jiskuża ruħu li ma setax ikun hawnhekk u talabni irressa il-pożizzjoni tiegħu u jaqbel mal-pożizzjoni tal-Kummissjoni kunsill u jaħseb ta' komissjoni u jaħseb li hemm bżonn nirrivedu il-mekkaniżmu ta' sospensjoni tal-viża fid-dar tal-kuntest attwali situazzjoni migratorja fl-Unjoni Ewropea u l-proposta ta' kummissjoni għal liberalizzazzjoni tal-viża tal-Ġorġja, Ukraina, il-Turkija u l-Kosovo huma importanti u jaħseb li hemm bżonn nagħla ta' qafas aktar robust u realistiku sabiex l-Stati membri jkunu jistgħu jattivaw malajr il mekkaniżmu jekk il-kondizzjonijiet jintlaħqu. Il-bazi għalfejn dana jkunu attivati jridu jkunu wkoll adattati għal realtà jridu jkunu aktar flessibbli b'mod partikolari jilqa l-inklużjoni tal-bżon illi jiġu rispettati it ta' missjoni imma din żida fil flossibilta trid tkun akkompanjata wkoll minn garanziji serji u ċari illi jinkludu il-drittijiet fundamentali u drittijiet tal-bniedem fl-aħħar u mhux l-inqas minħabba konsekwenzi politiċi għal Reimpożizzjoni tal rekwiżiti tal-viża, issu jeżek jilqa il-proposta tal-rapporter illi nżidu l-involviment tal-Parlament Ewropew fil-proċess u l-għaldej taqbel ħafna mal-użu tal-atti delegati għak kif qiegħed jipproponi rapporter f'dan ir-rapport. Grazzi. Grazzi. U s-Sinjura Bjork għattiħu post, s-Sinjura, Verġija jek jaġbok.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 Ringrazzjamenti li rapporter kienu Sirja, għax hemm ħafna xogħol li sar u saħet ukoll illi trid dan il-mekkaniżmu sospensjoni fid-dibattitu attwali mat partikolari Turkija u trid illi nqogħdu attenti kontra il-politika tal-visas biex minflok niffokaw fuq il-politika migratorja ġifiri mux ninużaw għal dan il-għan ta' tal vizat Għagħuħra importanti, imma l-kondizjoni u kriterji ħal proċeduri minna ħal. ħa Għadak mux jisem il-kriterji, tisħaq ilma importanti illi konna kriterji u elementi illi mumiex hemmhekk biss biex jimponu politika migratorja imma għad dispensabil parlament juri rrida ta' għal protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u li tkun soda għal dak li għandu xaqsam l-aċċess għal kull persona li titlob l-azil għal dik li u kol mekkħiġ sospensjoni jridu ħarsu kol fil-daf dejda fil ta' drittijiet tal-bnidem fil-pajzi terzi ma jemix sens li aħna ma natux liberizzazzjoni, innatu liberizzazzjoni tal-viza imma mbagħad ma ħarsux lejn il-każ ta' sospensjoni fejn ikun hemm bżonn, ġifieri nħarsu lejn din id-direzzjoni wkoll fuq it-tieni punt. Edwar proċedura aħna naqblu ma' rapporter. Li u naraw dawn isiru permezz ta' antidelegati biex ninkludu l-Parlament ukoll. Jem sens illi l-Parlament ikun involut fil-xogħol ma jrid ikun involut ukoll meta jkun hemm is-sospensjoni, id-deċiżjoni fuq sospensjoni tal-lotja tal-viża mbagħad. Neqfaw nekka sabil fran. Thank you, Mrs. Bjork. Well, grazzi. Mela, Is-sur Kirkop qiegħed hawnhekk ħajtkellem fis-sem is-Sinjura Makovej. Grazzi, President, u skużawni tal-li wasalt tard. Jena ħankun għad nitkellem fissem il-Sinjura Makovej. U allura ħan għamil kif għalt li hi. Iridat illi ikun hemm it-tisħiħ ta' dan il-mekkaniżmu ta' suspensjoni sabiex ikun hemm iżjed fiduċja fil- kwalunkwe ftejim ta' liberalizzazzjoni tal-viza esistenti u futuri. Din għattib ta' klawzola importanti u kol sabiex nwiġbu b'mod effettiv għal kwalunkwe emerġenza u ovvjament mbagħad li ma jkunx hemm għalfejn eh, nistennew soluzzjoni ta' proċess leġislattiv hija tixtieq li jkun hemm skadenzi aktar osra sabiex il-proċedura tkun iktar maġla u speċjalment fil-kas tal-raġunijiet l applikazzjoni ta' dawn il-mekkanizmi ta' suspensjoni għatilqa u koll il-kas fejn ikun hemm żieda ta' rifjut ta' applikazzjonijiet u dawn il-ftemiet li jkunu konklużi mill-Unjoni u Stati Membri u l-Pajjiżi Terzi Meta jkun hemm dan it-tip ta' obbligu ta' ammissjoni jista' japplika mbagħad il-mekkaniżmu. Mbagħad hemm emenda numru erba' wkoll li iżid mal-lista ta' teddida imminenti għal sikurta pubblika jew nazzjonali hija ma taqbilx ma' emenda tlieta li jdaħħal il-possibilità li l-mekkaniżmu jista' jintuża biss f'każijiet ta' emerġenza hija temmen u taqbel mal proposta ta' Kommissjoni illi il-mekanizmu ta' sospensjoni għandi jintuża b'mod aktar ġenerali fil-każ illi liberalizzazzjoni tal-viża twassal għal żieda kbira ta' migrazzjoni irregolari, applikazzjoni tal-azil bla bażi, applikazzjoni ta' riammissjoni li ma jiġux aċċettati jew żieda fit tattida jew tadida imminenti għas-sikurtà pubblika jew nazzjonali. Grazzi Sur Kirkhop naddi issa għas-Sinjura Cyrus Voski li hija rapporter um, fafet. Fuq il-liberalizzazzjoni tal-viża. Mela, il-liberalizzazzjoni tal-viza hija strument importanti tal-politika ta' sikurtà ġifiri mhix kwistjoni biss tal- Sikurta interna imma jdu in konsiderazzjoni wkoll is-sikurta esterna in konsiderazzjoni. it tasib fir rigward tal-Kosovo, il-Ġorġa, Turkija għal dawna il-liberalizzazzjoni tal-viza u li jridu kunem hemm ċertu benchmarks li jridu jibqgħu jiġu implementati u mhux nillaxkaw wara illi tingħata liberalizzazzjoni tal-viża. Għalhekk rridu ntaħlu wkoll mekkaniżmu monetarju sabiex naċċertaw li jkun hemm iktar leverage Ewropew jekk bnejdu pereżempju kif ikun hemm ksur ta' stat ta' dritt, korruzzjoni, eċċetera. Aħna fafet nieħdu konsiderazzjoni wkoll il-fatt li dan mekkaniżmu importanti għal politika barranija u kif inhu ma nħossux li huwa biżejjed. L-opinjoni tagħna tgħid li dan il-mekkaniżmu mhuwiex biżejjed għaliex jiffoka biss fuq riski migratorji. Għandu jkun ikollu wkoll u jirrikjedi twettiq kontinu tal-standards u l-benchmarks. Meta ikun hemm il-liberalizzazzjoni tal-viża u dejjem sa kemm hemm riski migratorji li skattaw l-azzjoni mbagħad illi semmew il-kollegi ta' qabli, hemm il-bżonn ukoll li dawna il-benchmarks eżistenti jibqaw japplikaw ma jġux revokati għal din ir-raġuni fid-diskussjoni aħna ħsibna li f'dan il-mekkanizmu sospensjoni nistgħu nżidu dan l-aspett U għabbażi ta' diskussjoni tal-biraħ fafet din il-proposta li ninkludu dal-aspett fil fattija appoġġata mill-afet u nħossu li forsi pers li din hija universali u mhux speċifika għal kull pajjiż għal pajjiż tapplika l-kull pajjiż terz li ikollu aċċess għal territorju Ewropew bla viża la kritu kunem hemm ċertu benchmarks oġġettivi li jkunu inklużi fil-ftemiet aħna nħossu illi kull ftehim ma' pajjiż jistet irid jinkluzi jinkludi klawżola ta' drittijiet tal-bniedem. Daw l-aspetti ta' drittijiet tal-bniedem, l-istat ta' dritt, standards demokratiċi jistgħu jinżdiedu mal-ftehim sabiex nankraw f'termini aktar konkreti, però mingħajr ma' nimplikaw pajjiżi speċifiċi u nirreferu per eżempju għal benchmarks li jem fiftemit flap u oħrajn li ġew konklużi mal-pajizi mill-IMF. Jina għat sempliciment najdilkom xħatkun il-pozizjoni ta' għafet. Narrafkom ftit dwar dan u aħna ħankunu għadin irres u kol proposta bil-miktub biex nidu konsiderazzjoni mux biss il-riski migratorji ma' u kol il-miri tal-politika esterna tal-Unjoni Ewropea meta natu dina, dan privileġ ta' aċċess liberu għal territorju Ewropew u biex aċċertaw li l-benchmarks ikomplu jiġu applikati u ma jiġux rivokati jew ma nillaxkawx. Grazzi ħafna is-Sur Boni Kjoġbab. Thank you very much the first I Grazzi ħafna, mela l-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-Agustin għal emendi strutturati b'mod tajjeb, ħafna rapport tajjeb u eh, l-isforzi li saru minnħatijow u x-shadows kollha għaliex dan il-mekkaniżmu ta' sospensjoni huwa importanti ħafna bħala strument addizzjonali mal-proċeduri tal-liberalizzazzjoni tal-viżi. U jiena naqbel bisħiħ li hemm bżonn li nappoġġaw dawk l-emendi li għandhom x'jaqsmu mal-atti delegati u l-inklużjoni tal-Parlament Ewropew fid-deċiżjonijiet fil-bidu tal-proċess u anka meta niġu lura għad deċiżjonijiet pożittivi wara ċertu waqfiet U ovvjament jiena naħseb li hemm bżonn nqisu li dawn il-kriterji kollha jridu jkunu ċari. U rridu niftakru wkoll trattament indaqs. Jiena naħseb ftit dwar dak li ġi preżentat mis-Sur Volski, Din hija ħaġa importanti ħafna iva, ma minna l-oħra rridu niftakru li aħna meta ħan ikollna bżonn minn ċertu eh, pajizi, ċertu ġnus waqt il-preparazzjoni tal-soluzzjoni tal-liberalizzazzjoni tal-viza, ċertu soluzzjonijiet bħala twettiq ta' eh, regoli tal-istat ta' dritt, emżon l-iftakru kol l-miri tal-istati membri tana. Fl-opinjoni tana din tista' ma tkunx daqshekk tajba meta jkonna dawn ir-rekwiżiti imma minnaħa l-oħra ma jkonniex strumenti bejn l-istati membri li hemm ċertu problemi li għandu xasma l-istat ta' dritt. L-aħħar punt jiena naħseb li huwa importanti ħafna li nimxu l-qoddim. Għaliex aħna nafu li id-deċiżjonijiet fuq il-liberalizzazzjoni tal-viża għat-Turkija, għal-Kosovo, għall-Ukrajina u għal-Ġorġa xaktarx, xaktarx xajsiru fil-ħarifa. Għalek, jekk aħna nibatu sinjal li l-imsiħba tagħna minna tiegħi nas l-opinjoni tiegħi speċjalment lill-Ukrajina u il-Ġorġa li aħna approvajna dan il-mekkaniżmu ta' sospensjoni fil-Kumitat Libe hija xi ħaġa importanti ħafna mżon li naħdmu eh, fil-ħin u L-aħħar suġġerment minn ħati għaj, jekk huwa possibbli bżonn nikkonsidraw jekk wara l-emendi fit-22 ta' Ġunju, jekk hux possibbli li nimxu naqriżiet mod maġġel u nħejju il-Kumitat Libe sabiex nivvotaw aktar kmieni. U niddiskutu wkoll jekk huwiex possibbli li nivvotawha fil-sessjoni plenarja ta' Lulju. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa diffiċli ħafna imma il-votazzjoni naħseb li għandha ssir qabel il-waqfa tas-sajf. Grazzi ħafna is-Sur Boni issa s-Sur Danowski. Grazzi ħafna. Mela, jena nixtieq nibda billi nirringrazzja l-rapporter għal rapport verament tajjeb. Biċċa xogħol verament tajba għal darbohra grazzi. Nixtaqt jiena wkoll nirringrazzja l co-rapporters kollha li kienu involuti f'din il-ħidma. L-ikbar tħassib minna għati għaj għandu xieqsam madan. dan. Il-ferrovija diġa' ħirġa mill-istazzjon u aħna nitkellmu fuq waqfat emerġenza. Forsi edin natu inqas attenzjoni għal fatt li qabel ma aħna natu l-liberalizzazzjoni tal-viża mżon naraw li hemm il-kundizzjonijiet kollha meħtieġa sabiex ma jkollniex bżonn din il dan il din il-waqfa ta' emerġenza. Jekk ikun żieda ta' malajr jew f'daqqa fin-numri ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, jew inkella riski ta' sigurtà fuq livell tal-Unjoni Ewropea u l-kundizzjonijiet kollha li jissemmew fit-tekst, daw kollha irridu jitwettqu sabiex ikun jista' jibda jintuża il-mekkaniżmu ta' sospensjoni. U sinjuri mistoqsija tiegħi hija din x'ingħidu dwar il-Kosovo fuq dan. Jekk ħares lejn id-dejta jek nibdew mill-2013, iċ-ċittadini tal-Kosovo ishom qed jilħqu dawk il-kundizzjonijiet kollha dwar l-applikazzjonijiet mhux ġustifikati tal u jew inkella riskju ta' sigurtà f'ħafna eh, pajjiżi anka inklusi r-Repubblika Ċeka aħna rċivejna statistika mill-Ministeru tal-Intern tal-Ġermanja li qed juru l ċittadini tal-Kosovo li kultant ikollhom eh, passaporti tas Serbja, ġifiri forsi ma narawhomx bħala ċittadini tal-Kosovo, edin jagħmlu ħafna reati. Għalhekk hekk kif li qed niddiskutu dan ir-rapport irrid nassigura li aħna nindirizzaw din il-kwistjoni tant importanti. Issa fuq it-Turkija qed jgħidulna li naġlu liberalizzazzjoni tal-viża mat-Turkija biex wara wara kollox ħajkun hemm dan il-mekkaniżmu ta' sospensjoni. Iżda meta inti tapplika din waqfa ta' emerġenza jkun hemm problema. U fil-fatt darba jiena kont fuq tren fejn konna nagħmlu dan il-waqfa ta' emerġenza l-emergency break u min xi ħaġa sabiħa u kultant l-ewwel darba li tipprova tużaħ ma taħdimx. Għalhekk kif qed niddiskutu din il-kwistjoni, Ejja nitkellmu l-ewwel dwar il-prevenzjoni u wara dwar il-kura, dan din l-isqarja politika tiegħi. Grazzi ħafna, Sur Dehovski. Issa qabel ma ngħaddi l-kelma lura l-rapporter nixtieq nindirizza lill-Kummissjoni u anke l-presenza tal-Kunsill. Għalek l-ewwel ir-rappreżentanta tal-kap tad DG Home tal-Kummissjoni Ewropea biex ta' tintervjeni i. Grazie ħafna Sinjora President, l tajba grazie ħafna rapporter u anka l-Kumitat li tajtu din il-priorità għal dan il-file. U l-ewwel ħidma ta' dan ir-rapport li qed jirrappreżenta dan ir-rapport fuq dan is-suġġett illum kif ukoll grazzi għall appoġġ ġenerali għal proposta tal-Kummissjoni mir rapporter u anka minn membri tal-Kumitat. L-għan tal-proposta tal-Kummissjoni kienet propju li tagħti l-flessibilità ta sabiex il-mekkanizmu ta' sospensjoni kurrenti ikun aktar effettiv u aktar faċli ġi implementat meta jkun hemm bżonnu. Għalhekk il-Kummissjoni ħadet nota tal-elementi differenti tar-rapporter inkluż il referenza li nżidu kriterji addizzjonali. U iġifiri din iżida għad teddida għas sigurtà nazzjonali u pubblika. Issa dwar il-kwistjoni ta' l-użu tal-att delegat, nixtieq ngħid li l-Kummissjoni proponiet li jkun hemm reviżjoni immirata ta' dan il-mekkanizmu sabiex ikun aktar flessibli u aktar faċli li ntuża. Il-mekkanizmu eh, kurrenti juża għatta implementazzjoni meta jkun hemm il-kondizzjonijiet kollha, iżda ovvjament din hija kompetenza tal-kolleġislaturi jiddeċidu huma jekk u safej jintużaw l-atti delegati jew atti ta' implementazzjoni skont it-trattati trattat. Issa dwar il-bżon ta' rapportar u statistika, din ħaġa verament importanti, bħalma qal il-rapporter, is-sospensjoni tal-eżenzjoni tal-viza hija deċiżjoni serja ħafna u jista' jkollha impatt sostanzjali ma' relazzjonijiet tagħna ma' pajjiżi terzi għalhekk id-deċiżjoni tal-sospensjoni tal-viża trid tkun bbażata fuq data U għalek, fil-proposta tal-Kummissjoni diġat nirreferu għal provi konkreti u informazzjoni ta' min serra fuqa sabiex ikun nistan nibbażaw din l-informazzjoni. Dawn huma l-kummenti tagħna grazzi ħafna għal darbohra l rapporter Grazzi ħafna, issa ngħaddi l-kelma l-Presidenza uh, Olandiża, Signora Kelly. Grazzi ħafna, Signora President nodwa tajba l-membri tal-Kumitat Libe, grazzi ħafna tal-istudentuni nitkellem għawek. Konsil jilqa la bozz ta' dan il-rapport ta' Sur Diaz de Mera. U anka meta tkellimna ma' Holt Shadows u mal-President, il-Kunsil qed jilqa il-riforma, il-verżjoni reveduta għas sospensjoni tal-mekanizmu tal-viza u il-mod maġġel kif taħdmu. Il-Kunsill riċentement adotta pożizzjoni fuq din ir-reviżjoni. Il-Kunsill adotta l-pożizzjoni tal-Kummissjoni siċċi punti sabiex nakkomodaw il-xewqa tal-Istati membri li jinsaħħu u nissimplifikaw il mekanizmu sabiex ikun aktar flessibbli. U dan rabat ukoll ma' l-ordni interna sigurta pubblika ċertu stati membri segwew eh, roadmap li għanda kriterji speċifiċi b'rapport annwali. U mekkanizmu automatiku jekk maġġoranza sempliċi ta' stati membri għajdu li stat mhux qed jilqa il-kriterji hemm bżonn li ikun hemm miżura ta' sospensjoni temporanja tal-mekkaniżmu għal sitt xhur. U hemm ċertu stati membri fil-Kunsill jaħsbu li tħul fis-seħ tal-mekanizmu huwa kundizzjoni għall liberalizzazzjoni tal-viża għal Ġorġa, l-Ukrajna, il-Turkija u l-Kosovo. U biex dan jiġi approvat, il-Kunsill qed jara l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew. U trialogu kemm jista' jkun malajr fuq din il-proposta għal mekkanizmu ta' sospensjoni temporanja. Grazzi ħafna Issa naddi l-kelma lura l-rapporter, Is-Sur Diaz de Mera. Grazie ħafna, Signora President. Iva fil-fat kien hemm interventi ġodda li jagħti l-idea ta' l-importanza li għandu dan ir-rapport. Jena nixtieq nirringrazzja minn qalbi l-kontribuzzjonijiet kollha li saru. Nixtieq nibda mis-Sinjura Jotova. Grazzi ħafna, Sinjura. Għalle klim tijak u jina nilqa b'interess reali il-kummenti tijak partikolarment għal dak li għandu xjaqsam mal-mekkanizmu ta' reċiproċità. Naħseb li edin naħsbu bl-istess mod u bħalma ta' finti li aħna ninsabu fl-istess dajsa li miexja fl-istess direzzjoni. Għalek, tinkwita xej? Għalli xaħna edin naħdmu b'sintonija perfetta. Nixtieq nirringrazzja wkoll eh, li għed eh, tisħaq fuq l-importanza tal-atti delegati, l-importanza ta' dawn l-atti delegati li qed jagħtu vitalità lil parlament bħala kolleġislatur. u u jaqbel kol ma' deċiżjoni ta' 16 ta' Lulju tal-2015 tal-Qorti tal-Ġustizzja. Undi xejn xinżit hemmhekk Imma insomma dawk il-kummenti li appoġġaw il-proposta tal-Kummissjoni. Umbagħad hemm sinjura li tkellem tkellmet fisem Kristin. Jien ukoll naqbel magħha. E, hemm bżonn nużaw l-atti delegati b'mod effettiv, ħaġa li tħasseb lila u anka lili u drittijiet tal-bniedem. Speċjalment dwar il-pajjiżi terzi. U għalek nishtin indikalik dak li jett fil-punt tlieta ġbir salvagwardja ta' drittijiet tal-ċittadini ta' pajjiżi terzi. Sabiex eh, naqblu, eh, ġbiri b'dan il-mod naqblu 100%. Issa l-ħabib tiegħi Surboni. Naraħ bħala ħija u nixtieq nirringrazzja ħafna għal eh, l-appoġġ tiegħu. Nishtiq nirringrazzjah ukoll li qed jappoġġa l-pożizzjoni tiegħi b'referenza għall-atti delegati li jagħtu aktar eh, protagonizmu l parlament Ewropew. Jina palu nisħaq fuq il-bżon li eh, kunem trattament l-istess. Kif ukoll naqbel ma' referenzi li jagħmel għal Ġorġa u l-Ukrajina naqbel miegħu ukoll. Anka referenza mal-kwistjoni eh, mat-Turkija. Jina naħu gost nisma li rridu nimxu aktar maġel, jalla. Imma eh, jina li ġima li ġejt eh, maħtur bħala rapporter u diġa kena zewċ prezenzi fil-libe. Jalla, l-inkomplu sejrinek. Anka l-Sur Thomas nishtiq nir-ringrazzja, nir-ringrazzja għal-klim zbieħ li għalli. Uġbitni l-espressjoni li nużaw dan l-emergency break. Iva, Nistaw nissimplifikaw u nippopolarizzaw il-mekkanizmu bħal dan din il-waqfa ta' emerġenza. Inti għamilt referenza għal Kosovo, għan Isa, għax hija xi ħaġa komuni anka l-kwistjoni tal-statistika ħażina u iva l-kwistjoni ta' Turkija hija kwistjoni li tħassibna u din hija marbuta ma' dan l-emergency break li għamilt referenza għalih inti. Issa nixtieq nirringrazzja wkoll minn qalbi lil kummissjoni għal DG Home li bċertu diplomazija ħadet nota tal-emendi li tieħu nota tal-emendi u dwar il-pożizzjoni ta' l-użu tal-atti delegati Eh, dawn ġew rifjutati permezz tal-sentenza tal-Orti ta' Ġustizzja ta' 16 ta' Lulju u ftit minuti qabel jiena qed lill-Kummissarju eh, Cecilia Malmstrom li eh, jiqfu ma jibqawx jitolbu qudiem il-qorti mamlu xek u ġin ġiet rifjutata. Issa ħaġa oħra jiena nifhem u naqsam ukoll li l-istatistika għanda rilevanza importanti ħafna. Is-sinjura tal kunsilji li diġa ħdimt magħha u napprezza ħafna il-fatt li hija professjonali ħafna u nixtieq ngħid dan b'mod ċar jiena nħu gost naħdem magħha. U nixtieq nerġa' ngħid li hemm bżonn nsaħħu u nifflessibilizzaw nagħmlu aktar flessibbli il-mekkaniżmu ta' sospensjoni. Issa l-kwistjoni ta' sigurtà pubblika iva hija xi ħaġa importanti u hemm bżonn li jkollna strument eh, li jaħdem mod maġġel E, li jiġi impost fuq dak il-pajis terz li ma jwettaqx il-kondizjonijiet. Ringrazzja l-kulħadd tal-kontribuzzjonijiet aħna nkomplu naħdmu bil-pass maġġel li jintom ukoll tixtiequ. Għalhekk, grazzi ħafna għal darbohra. Very much, Mr. Diaz de Mera. Uh, now the deadline for amendments is uh, the Grazie ħafna l-iskadenza għal l-emendija 22 ta' ġunju fl-ofsinar, votazzjoni fl-ibe ħassir fit 12 ta' Lulju. Il-rapporter jinterrompi. Iva, skużani, ħallejt għall-aħħar kwestjoni importanti ħafna. Is-Sur Sarjuvanski. Iva, aħfirli. Eh, aħfirli ma jżammejta għall-aħħar. Aħna ħanżommu f'konsiderazzjoni eh, bil-kbir l-opinjoni ta' għafet u ħana ħan ikkonsidraw bil-kbir l-importanza li għanda il reviżjoni ta' l-mekanizmu ta' sospensjoni u anka riperkussjonijiet fuq il-politika esterna tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna l-intervent tijak u skużani, skużani, skużani ħafna tal-ħallejtik għall-axħar. Diaz de Mera. Grazzi ħafna sur Diaz de Mera. Mela, 22 ta' ġunju fl-ofsinar eh, hija l-iskadenza l-emendi u l-votazzjoni fl-libi ħassir fit-12 ta' lulju. Grazzi, kollegi għal kooperazzjoni ta'kom u l-parteċipazzjoni fid-dibattitu. Issa naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda. Punt seba. Uh, 7th of June 2016. Fi 7 ta' ġunju tal-2016, il-Kummissjoni pubblikat komunikazzjoni fuq il-kumpat ta' migrazzjoni, issa rridu nisimaw il-Kummissjoni kif trid tindirizza il-dimensjoni esterna ta' migrazzjoni għalhekk nixtieq nistiednu l-rappreżentant tal-Kummissjoni sur Leonello Gabrici li huwa kap ta' divizjoni eh, għal dawk li huma l-affarijiet globali dwar il-migrazzjoni fl-IAS biex jippreżentaw din il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni. Jekk inqisu id-dimensjoni esterna wkoll tal-komunikazzjoni aħna stidinna għafet dwa u deve membri minn dawn it-tliet kumitati sabiex jipparteċipaw f'dan l-iskambju ta' opinjonijiet. Mela, sur Gabrici. Gabrici, nadilek il-kelma. Thank you, Chairman. Uh, by the way, you, you, you said I'm representative of the Commission. and um, from the European External Action Service, but my heart is still with the Commission. Il Fil-verità jina għednin kif il komissjoni u għalbi għedem mek, għallejt emmek fil-kommissjoni, minna xon fim kien fil-verità, so sempliciment ngħid il illi diġa għandkom il-pressback u xervejtu l-informazzjoni kollha, għaxin faċilita il-qari tiegħu. Dan huwa importanti fil-komunikazzjoni huwa n ninnotaw illi fl ħarnet net rekomandazzjoni għal-Konsil illi appoġġa jiġifieri il-pass li minn issa huwa li naraw il-kapijiet ta' statu gvern jappoġġaw is-suġġerimenti u l-proposti illi jkunu saru. Dak li essenzjali t-termini tal-messaġġ dan il-komunikat huwa li huwa f'żewġ xi files. L-ewwel wieħed li konna konċettu prinċipju li jiġi repetut f'dak li konna qegħdin nużaw s'issa. Imma nixtiequ li dan jiġi imtenni wkoll fuq livell ta' kapijiet ta' snatu gvern il-prinċipju nis illi nitrataw il-prinċipju esterna tal-migrazzjoni, bat it-tini parti għal wittu triq għal prezenza aktar qawwija fid-dimensjoni esterna nitolbu l-istati membri wkoll illi jagħtu semma ma xat ma jista' ifendi għar-rasu. Issa, fuq l-aspetti tal-prinċipji li aħna xtaqna nisqu fuqhom huwa hemm prinċipju hawnhekk li huwa fundamentali għalina li huwa li kull ma nagħmlu aħna fid-dimensjoni esterna ma' pajjiżi terzi għandu jkun bisħubija li tfisser din, tfisser li aħna ma nistgħux nillimitaw il-messaġġ tagħna li għal element stret tar-ritorni il-dibattitu antik tal-migrazzjoni kien minn benda bażi ta' konklużjonijiet tal-Ministru ta' Ġustizzja Intern illi iffukaw sewa għamlu fuq dawn l-aspetti. Iżda l-messaġġ huwa li aħna ma nistax nittrattaw ma' pajjiż terz billi sempliċiment ngħidu illi aħna ntukom xi premji jekk intom tieħdu in-nies lura u ma mbagħad nikkastikawkom jekk intkom ma tieħduhomx lura. Ma taħtimx hekk il-biċċa lura dak li huwa ċar huwa li aħna nabżon subija ma' dawn il-pajjiżi għal dawk biex dawk il-pajjiżi jgħinuna meta niġu biex nittrattaw il-problema kollha migratorja, meta nafu li posta drabi dan il-pajjiżi terzi eh, li eh, nitolbuhom illi jkunu tajnuna f'termini tar-ritorn ħafna drabi dawn huma taħt eh, pressjoni kbira wkoll ta' migrazzjoni, ġifieri għansemmi biss pereżempju Tunezija. Tajjeb li diskutu ma' Tunezija biex jagħmlu sforz biex l lura persuni li ġu illegali lura lejn Tunizija ma ma ninsewx li dawn ehm, dek ħafna persuni li huma sfollati wkoll li pjaġi ġifieri qed nikkaratterizza kemm xejn, iżel l-messaġġ huwa dak li għana nagħmlu u pajjiżi terzi ma jistax ikun limitat ma' ċertu aspetti tal-interess tagħna. Irrid ikun titkun subija ta' biex inġestu l-flussi migratorji għabbażi tal- dialogu politiku li diġa ma madan il-pajizi. Issa t-nirament, li għan msemmi għonek, u għalfat jenna bżonna l-approċ realistiku tal-leverages kolla, jnunit kolla li għandhom jintużaw, u l-influenza kolla li għandhom tintuża fi dialogu ta' politika. Ehm, per eżempju, jien jidu Tunizjan ġew. Dan huwa pajjiż illi qed il-politika ta' ġirien għandhom jem ta' assoċjazzjoni, ta' azzjoni u għaparti mill-għazona ta' komerċiles mana. E, riviri jek aħna nidiskutu maħħom x'nistgħu nagħmlu biex nġestu il-problemi migratorji inklużi problemi tagħhom stess, aħna na dispożizzjoni din il-pjattaforma li diġà teżisti Fejn għadna niddiskutu l-kummerċ, l-agrikoltura, s-sigurtà, l-istat ta' dritt, 360 grad ta' veduta olistika. Ġveri, ta' tista' tara illi Fid-dialogu bilaterali tagħna hemm ċertu affarijiet illi jistgħu jitwaslu minn għana l-Unjoni minħabba li kompetenza tal-Unjoni. Per eżempju li kollok eh, ftajin ta' Open Skies li jfisser li kumpaniji low cost minn pajjiż tal-Ewropa jistgħu jgħinu biex dak it-turizmu jitgħu bottatura f'dak il-pajjiż, mela dan huwa premju nistgħu ngħidu hekk inċentiv illi nistgħu nużaw magħhom. Inċentiv kbir għalihom ikun. U dan jaqa' taħt kompetenzi tal-Unjoni għaliex eh, di tal-Open Skies hija kwestjoni ta' kompetenza komunitarja. Imma dan mhuwiex biżejjed nafu jekk aħna rridu mmorru iktar l minn hekk, irridu iktar minn hekk, ġifieri fil-komunikazzjoni jiena tmaċċar illi sa temem infushom iridu wkoll jagħmlu l-parti tagħhom. Spiss dawn ikollhom relazzjoni storika ma' dawn il-pajjiżi, il-pajjiżi Ewropej, ġifieri ma nistgħux ma' ninjarawha u nagħlqu għajnejna liha. Jekk l-istati membri illi fl-Ewropa jkunu iktar effettwati mill-immigrazzjoni legali minn ċertu pajjiżi terzi ma jistax jistennew illi jużaw biss il-blue flag u l-bandira tal-Unjoni Ewropea ġifieri bi 12 istella bħala ehm, simbolu jridu morru iktar lil minn hekk. Jiena ġiet nisħaq fuq il-fatt li jużu nużaw dan il-kustanijiet ta' migrazzjoni biex iva nużaw il-spiritu ta' trattat ta' Lisbona billi ndaħlu fil-prattika. Mbara minn fuq il-parti tal-komunikazzjoni li tisħaq dawn il-konċetti li huma essenzjali għal jekk iridu niksbu xi ħaġa mela rridu approċċ holistiku sobija u l-istati membri u l-istituzzjonijiet jaħdmu id fit biex jinwaslu. riżultati konkreti. Para minn hekk aħna rridu nsaħħu il- kontributi tagħna tal-Unjoni fil-migrazzjoni. Dan huwa dak qed irreferu għalih bħala investiment Ewropew, pjan ta' investiment Ewropew. Li fisser li nistgħu ninsew li ħansolvu l-problema ma' il-flejas esistenti ma' kooperazzjoni minn nuna l-izvilup, anki jek għana n nżidu għaw jek nsibu xie flejas minn għaw minn hemm. jinnuna l-izvilup klassiku da mus jkun bizzejed biex nittrattaw il-sfidi fuq żmien medju u żmien twil. Umbat il-xejra hi illi dawk il-pajjiżi xuħut minnhom mod partikolari fl-Afrika, fis-Sur ta' Sahara u kif fl-Asja li dawn bażikament qegħdin jiftaqru kull ma jmur u qegħdin imillek jisarfu f'dan il-programmi ta' persuni eh, spostati u għalhekk għandna bżonn għajnuna mill-Komunità Ewropea speċifika biex ngħinu li jkollna msiħba soċjali sħaħ biex jgħinu biex inġestu l frontieri tagħhom stess. Għalhekk għandna bżonn dan il-kunċett tal-pjan ta' investiment il mhijiex biss kwestjoni ta' importanza ta' kooperazzjoni imma mulli minn hekk fil-verità joħloq ambjent għan l-investiment u illi jkollok istituzzjoni finanzjarji tkun involuta. Din hija sfida kbira għall-Ewropa, u mod partikolari fl-Afrika, mod partikolari jekk jinqisu illi għall-interessi tagħha l-Afrika eh, tilfet naqra progressi kienet qed tagħmel viżavi Indija u ċ-Ċina ġifieri hekk kwistjoni tal-istrateġija hawnhekk nirġgħu nirrevedu l subija tagħna kif f'termini soċjoekonomiċi minn dawn il-pajjiżi. Diri ħaġa li aħna rridu niżviluppaw iktar. Imma ma nistgħux nagħmlu mingħajra għax inkellhom mussem bidlu dawn ix-xejriet anzi non ħemmorru għallar. Għax aħna nistgħu forsi nifukaw fuq 100, 200, 300 elf immigrant Mbatt meta nqabbel ma' 3 miljuni ta' rifugġati ġejjin mill europa ma ninsew mbagħad li din id-dinja globalizzata qed tipproduċi xi 16 u 80 60 u 80 miljun persuna spostata. Spostata. Allura nixtieq nirfega din il-komunikazzjoni tirreferi għall-Unjoni Ewropea ah, bħala komunità internazzjonali Aħna rridu naraw kif irridu nsemmu leħinna aktar fil-komunità internazzjonali u nifukaw fuq is-summit tal-ġnus maquda f'Settembru. Imbagħad għandna il- f'problema ta' rifugġati Amerikani bħalma semma Obama. Grazzi. Sur Biaziakjevitz li tiġi home. Nishtiq nkompli fuq dak li qal Nello. Peress il-komunikat huwa wieħed ta' sforz konġunt bejn il-Kommissjoni u l-Servizzi Esterni ta' Konsil. Għalina il-komunikat huwa pass importanti kbir ħafna l-qoddim għajibni fuq żewġ eh, valuri kien ġdijt nseħu l-omek l għalnet jek kussjoni ta' kontinuità. U dan jisu eh, kol dak li aħna diġà minna fuq livell intern u kol esternament aħna kellna għandna snin niżviluppaw approċċi għal dawn ċertu approċċi għal pajjiżi terzi ma kienu iktar effiċjenti fil-verità illi mux kienux dawk l-approċċi effiċenti li wassuna fej qegħdin issa ma jfissirx li qed nibdew kollox minn ġdid. Ehm, aħna għamina ħafna dak li huwa il ta' soċjali profana nimmu ċertu pakketti dak li għandhom xasmu ftajim sar missjoni faċilitazzjoni tal-viża ehm, għal ehm, ġenda komuni u bija aħna wkoll għamilna ċertu passi u waqt li konna qed nibnu fuqhom biex nsemmi pereżempju dijalogi tal livelloli illi ġew organizzati eh, ta' l-aħħar xhur, esempio il-summit tal-Belt Valletta, jekk nibnu fuq dawn l-elementi, aħna nistgħu mbagħad inħarsu mbagħad lejn il nat effiċjenti. U dan huwa fejn il-biċċa kbira tal-komunikazzjoni hija dovuta għal kunċett ta' compact u il-subija eh, ta' migrazzjoni. Dan għalina dak li huma il- kwistjoni importanti hija li mpoġġu dawn fil-qalba tar relazzjonijiet esterni tagħna. Lina sissa kienet iktar approċċ settorjali kienet nużaw l-għodda eh, biex il-Digi eh, Home jisaħħaħ il-kooperazzjoni tagħna ma' pajjiżi terzi. Il-komunikazzjoni tagħna issa qiegħda tiddefendi il-konċett ta' olistiku tal-inużaw il-għodda ta' politika dispożizzjoni tagħna Tieni ħaġa li importanti ħafna bħala kustjoni u sħubija ma' pajjiżi terzi huwa joint venture aħna rridu naħdmu hawnhekk fuq responsabilità konġunta mill-ISIS ovvjament milli jrid isir imma qed għandna bżonn impenji għal dak li ndisaqsam minna ħatta pajjiżi terzi dak il-qasam. Barra minn hekk importanti ferm ukoll illi l-istati membri wkoll indaħluhom bħala parti mistampaċi sax ikun xaġa tal-Unjoni Ewropea biss. Kemm minħabba l-istat ta' kompetenzi imma wkoll bħala ħaġa aktar importanti minħabba r-relazzjoni li għandhom stati membri ma' dawk il-pajjiżi terzi. Xewt mill-istati membri sempliċement għandhom aċċess privileġġjat għalihom u l-Unjoni Ewropea ma jandix din il-pożizzjoni privileġġjata, allura aħna rridu ninaqdu irridu nixdu ħabel wieħed biex nkunu koerenti u nagħdu l-istess messaġġi. Issa dak li huwa sħobija ta' migrazzjoni. Apparti l komponent ta' migrazzjoni, hemm ukoll komponenti elementi oħrajn eh, minn ixtiequ naraw minn Digi Home pereżempju. Dak li huwa kommerċ, iżvilupp għal il għal dak li huwa partanti għal pajjiż terzi għal biex inti tifhem x'inhu għall-interess. Hemm tliet għanijiet fuq żmien qasir fuq illi nsalvaw il-ħajja tan-nies biex insaħħu r-reżiljenza ta' pajjiżi terzi, speċjalment dawk il-pajjiżi illi huma f'transtu jew inkella illi qegħdin jospitaw il-migranti infushom. u lan huwa li ikun niġġieldu kontra il-ruq. Għal dak li huwa l ta' Digi Home, m'hemmx ħafna li nistgħu nagħmlu. Hemm ħafna li jiġi mill-lat tal-iżvilupp. Imma wkoll hemm ħafna affarijiet li aħna qegħdin nirreġistraw fil-komunikazzjoni u nittamaw li nikkontribwixxu għal din il-lat ta' effiċenza. termini ta' ġeografija qegħdin nimponu ċertu pajiz ta' priorità ta' pajjiżi terzi ma jfissirx li jridu nabbandonaw ukoll il-pajjiżi terzi. Irridu nifukaw però fuq ġuħut minn dawn il-pajjiżi No, ħana rridu sir nifukaw fuq ċertu ta' Mediterran li għalhekk aħna dawn uħossu li jiġu minn dawn il-pajjiżi ta' transitu tal-oriġini għal ċentru tal-Mediterran, ma l-ideja kif qed mhuwiex li nagħtux każ l-importanza ta' pajjiżi oħrajn jew li nabbandunaw kooperazzjoni li aħna pajna s'issa magħhom. Ovvjament issa l-Kummissjoni se taħdem ma' Sina Mogherini. VAS ħan iżviluppaw mekanizmu biex naraw kif għan organizaw l nanfusna biex ikonna kompakt li għamel sens inħarsu lejn istati membri vek li għax responsabilità konġunta. Mbagħad nippruvaw nkun ċertu approċċ għal dawn il-pajjiżi terzi tan nispirtu. Sinira ċer. Fuq il-compact fuq l-implementazzjoni prattika. X'inhu l-impatt fuq il-monitoraġġ? Jiena per eżempju l-tqajt ma' xi nies mit-Turkija u kienet kelmu fuq il-qawwiet demokratiċi kienu mħazbin fuq l-użu tal-flejes Ewropej jekk mhux sejrin fejn suppost jekk jistgħu xieġu użati mod il-pija. U xinu u koll il-rizultat kom ta' dan il-ftajim, dan il-pat, termini ta' jnuna teknika għalix. Eh, Jinaħseb li jek inti ta' sew tagħmel differenza minn esperjenza li kelli mal-aġenziji kollha. Eh, hemm bżonn ta' jnuna teknika dan u inkluż fil-pat. U hemm eh, ukoll hemm xi parti forsi inkluża li għandha x'aqsam ma' umani fil pakket jiġifieri għandna bżonn iktar ehm, implementazzjoni pratika. Sinjura Bjork. Iba grazzi. Pa dibattitu li kena qabel fuq liberalizzazzjoni tal-viza, għandna l-impressjoni illi il-files kollu li għamna kena fuq l-Europa sissa kien għadin jipruvaw waqfu l-refugġati minn jiġu fl-Europa. Konna mħazbin dwar il-Migration Compact u il- il-ftejim li kana bejn l-Unjoni Ewropea Turkija x'qed qed nużaw il-politika il-għodda kollha ta' politika tagħna biex waqfu l-immigranti milli jiġu għanduna lil niżviluppa għal-kommerċ jaħ hija tal-mistħija fil-proposta. Aħna suppost qegħdin veru niffirmaw f'temiet ma' pajjiżi terzi, imma mhux fil-verità mhux dak li qed nagħmlu hawnhekk. Hawnhekk li qegħdin nagħmlu huwa li nieħdu ir-reġims oppressivi bħal Uzbekistan u l-Eritrea nappoġġawhom. U qegħdin nagħmlu outsourcing tal- kontroll tal-frontieri tagħna. Sa' membri tal-Unjoni Ewropea membri madwar l-Ewropa jixtiequ illi kollhom ċentri fuq gżejjer li jkunu lilin ħafna mill-frontieri tagħna. U issa qed naraw sforz eh, illi jagħmel outsourcing kbir tal-frontieri tagħna. Jiġifieri tassew aħna hawnhekk qegħdin eh, naġevolaw dawk il-pajjiżi illi eh, għal kollha qegħdin iktar iżommu wiebes u jżomm fuq din tal-migrazzjoni, naħseb illi ħajkollok ħafna kritika fuq din il-proposta, aħna din mhix din għalina mhix soluzzjoni, għalina rridu iktar solidarità biex nilqaw rifuġjati u nżommu Europa bħala post miftuħ. Grazzi. Nemx dubju fuq l-importanza ta' livell kbir ta' investiment tal-Afrika li se jwassal għal benefiċċji kbar għal il program ta' kooperazzjoni iżda hemm ukoll ċertu tħassib fil-proposta. Dan qisu tiġi fukat fuq li jkun hemm kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi biex iwaqfu il-persuni li qegħdin jħarbu mill-gwerra u l-faqar illi jiġu lejn l-Ewropa. Ir-rapport tal-Unjoni eh, mal-pajjiżi terzi jisa eh, eh, eh, għeddin appoġġawa ma taħt ċertu kondizjonijiet qed l kontra s-sens ta' dan il-grupp tagħna għaliex hawnhekk qed nifokaw fuq ġestjoni tal-frontieri fil-verità li m'għandux jaqsam ta' kondizzjonijiet tal-iżvilupp mhux qed joħloq opportunitajiet taż-żgħażagħ Afrikani imma qed inaqqas l-ingwaljanzi ma tiżiduhom. Aħna nidu nieħdu l-fondi, jannu xaqsmu l-kooperazzjoni u dawn nimpoġġu għom dak li xaqsam il-ġestjoni tal-frontieri u bini ta' kapaċità. Nimma tgħidu li li hija it li għandna naqbdu. Barra minn hekk jidhirli li palma għal xi ħadd diġà jisna għedin niprovaw, nisternalizzaw responsabilitajiet għana u l-frontieri tagħna meta għana niftakru Jekk l-Istati membri diġà ikkumplementaw il-soluzzjonijiet Ewropej li kienu impenjati eh, skont l-aġenda li sena oħra kellhom japprovaw kieku ma konniex nispiċċaw b'din l-istituzzjoni. Grazzi, Onorevoli Guerrero Sajon. Iva, grazzi ħafna. Fil-fatt jagħmel sens li jina nirreferi għal fat li l-prezenza tiegħi edha u għaliex jiena rapporter permanenti tal ajnuna umanitarja fil-Kumitat ta' Zvilup. U għalhekk f'dan is-sens qed ninterpreta uħut mitħassib li il-Kumitat ta' Zvilup għandu dwar din il-proposta ġbir ċertu affarijiet li ġew indikati anka mill-kellima ta' qabli. Nixtieq ngħid l-ewwel net li jiena naħseb li tajjeb li impoġġu il-migrazzjoni fiċ-ċentru tal-azzjoni esterna Ewropea fl-aħħar kuxjenti tal-fatt li l-Afrika hija waħda mill-frontieri esterni tagħna f'sens mhux politiku imma ġeostrateġiku. Pratikament hija il-ġar tagħna u jekk ma nsolvux il-problemi ta' faqar u ta' kunflitt armat, ħajkonna flus li ma jistax jitwaqqaf ta' immigrazzjoni lejn il-pajjiżi Ewropej tagħna għaliex hemm mijiet ta' miljuni ta' persuni li qegħdin jaslu u li qegħdin ibatu minħabba il-ġuħ jew il-gwerra. Għalhekk li npoġġu is-suġġett tal-migrazzjoni u rifuġati fil-kuntest tal-azzjoni esterna tagħna naħseb li xi ħaġa meħtieġa u li ma tistax tonqos Issa dwar din l-isħubija, din partnership, dan huwa l-unika approċ possibbli aħna waħedna ma nistawx nimponu politika immirata għal pajizi minn fejġejjin immigranti u nkella rifugġati, hemm bżonn li niffaċċaw il-problema fi sħubija b'kollaborazzjoni magħhom it-ħassib ġej minn aspetti differenti, minn elementi differenti l ewwel net palma diġant għal huwa diffiċli li niffaċċaw din il-kwistjoni tal-politika ta' żvilupp eh, b'wis kundizzjonijiet. Jien mhux qed ngħid li m'għandux ikun hemm kundizzjonijiet għax xejn, eh, fil-fatt aħna fil-politika ta' żvilupp anka qabel kwalunkwe proposta ġdida hemmhekk hemm kundizzjonijiet li għandhom xaqsmu ma' drittijiet tal-bniedem jew inkella li għandhom xaqsmu gvernanza tajba li għandhom xaqsmu ma' aspetti oħra iżda le mhux mal-pożizzjoni politika li jistgħu jieħdu il-pajjiżi li qegħdin jirċievu din il-kooperazzjoni tal-żvilupp għaliex l-għan tal-politika ta' żvilupp hija propju il-ġlieda kontra l-faqar li jkun nataw il-kundizzjonijiet u mhux mhux li jikkundizzjonaw neċessarjament il-pożizzjoni politika tal-pajjiż li qed jirċievi. U għal dak li għandu xaqsam l-għajnuna umanitarja din għanda serje ta' prinċipi li forsi ma nxarfin għot infakkaru imma fostom hemm in neutralita u l-imparzjalità li jider li dawn huma prinċipji li e, kontra kwalunkwe kondizjonalità. L-aħħar punt li xtaqt insemmi hija id-dimensjoni tal-budget ta' dan l-isforz ejja nkunu seri. Dak li għanna bħalissa huwa ġabra ta' rigżorsi li diġa kienu maħsuba kemm fil-pjan ta' Sirja, kemm fil-pjanijiet ta' zvilup u li hemm ammont limitat dwar il-problema li qegħdin nifaċċaw bħalissa. Huwa minnu li l-Kummissjoni qed tgħid li fil-ħarifa ħad toħroġ bi proposta li tirrepeti l-efsi u e, li tista tinkludi 62 miljun euro. U f'dan il-kas najdu li ikun hemm bżonn kontribuzzjoni min-naħa tal-istati membri li bħalissa e, din il-kooperazzjoni ma xittil ma tiżistix. U din il-proposta aħjar ipotetika ta' dawn 62 e, biljun euro li għandhom jiġu mill-istati membri, jekk it-tweġiba tal-istati membri, membri ija bħal dik li kienem għal dik li hija l-kriżi ta' rifugġati fiħdan l-Unjoni Ewropea, fil-verità il-ġejjeni ma tantx huwa favorevoli. L-Afrika huwa kontinent enormi, il-popolazzjoni edha dejjem tikber u jekk aħna ma jkonniex dimensjoni ekwivalenti fl-isforz tagħna ma nkunux nistaw nifraċċaw din il-problema u minnu li aħna mannix rizorsi propju bizzejiet, mannix budget bizzejiet, dan huwa suġġett li rridu nifraċċaw barra minn dan il-komitat u anka barra minn dan il-suġġett, iżda l-istati membri edin jimpenjaw ruħom fuq daw, għax jekk ma jamlu xek ma ħanaslu mkien, grazzi. Mr. Kirkhope. Uh, thank you. <clears throat> thank you very much. Iva, grazie. Naħseb li dan proposti huma interessanti, dal kommenti tal kummissjoni interessanti wkoll u jiena rrid nifoka fuq il-kwestjoni tal-użu ta' fondi. U mod kif il-kelma performance hija waħda diffiċli għal dik li għandu x'jaqsam kwistjonijiet tal-migrazzjoni kif l-evalwazzjoni tista' sef dik li hija prestazzjoni għal dak li huma l-fondi addizzjonali li jintużaw bil-mod kif jiġi propost. Ixti kun naf ftit iktar fuq dan. Jiena naħseb illi xi wħud minn dawn il terminoloġija interessanti jiena fid-disajnijiet, per ma stajtx nużom ta' kont Ministru ta' Migrazzjoni, però toġobni l-idea tal- positive and negative incentives eh, u meta li ngħidu li aħna ħan ippremjaw pajjiżi li jixtiequ jikkooperaw li nix ħaġa li ta' minn faħara. Imma qatt minflok ngħidu bħala oppost ngħidu konsekwenzi għal dawk li jirrifjutaw ikollu nammetti li dan ma jisna isnina kont wib fil-gvern, meta dejjem kien hemm konsegwenzi għal dawk li ma kien hemmx kienux lejali għall gvern U nixtieq li dinja moderna kien qed tirrifletti kemm xejn fuq dawn parijiet affarijiet bħalissa sabba mhux se noqgħod politika domestika. Imma li nixtieq nistaqsi huwa jekk hemm xi relazzjoni diretta bi il-kwistjoni tal-migrazzjoni legali u kontra il-migrazzjoni irregolari Argument sari li jekk inti żid l-opportunitajiet tal-migrazzjoni illegali dan inaqqas il pressjonijiet fuq il-migrazzjoni irregolari. Eh, jien ma nafx. Ma nafx numa il- se jkun riżultati, għandi dubji tiegħi kolli ngħid. Ħaġa oħra, naħseb li ngħidu x'ngħidu essenzjali li aħna jkollna ċarezza sħiħa fl-approċċi tagħna ġifier kif nitkellmu fuq eh, konsegwenzi kiex nitkellmu fuq immigrazzjoni legali u legali, notifikaw il-pajjiżi u individwi fuq f'met fej u kif jistisa tkun tajnuna l-Ewropa. Aħna xorta għandna bżonn ċarezza u ma nafx jekk forsi hawnhekk qegħdin nintilfu eh, f'ħafna kliem sabiħ imma fil-verità fil-post il-realtà hija kemm xejn differenti. Grazzi. Grazzi Signora Vekstrom. Grazzi. Iva, di ħaġa li tassew tisperani minn dan nisimgħa sur Kirkop għaliex dan jagħtina ħafna importanza u anki e, e, anki sens ta' sens li ġenna nitqu ċajtir sa' ċertu punt imma fl-istess ħin dak li jgħid e, ifisser ħafna, għandu ħafna għaqal. Id-dinja verament edha bħalissa għaddejja minn żminijiet eh, diffiċli. Jidu kooperazzjoni ma' pajjiżi differenti. Jgħamil sens illi nestendu l-bord il frontiri tagħna li nagħmlu outsourcing ta' responsabiltajiet umanitarji. U jina wisq nibza illi dak illi ħan namlu huwa illi nestendu, nespandu il-ftajim ma' Turkija u l-Unjoni Ewropea għal pajjiżi pal libja Id-darba li għadit il-Ministru Awstrijak kellem dwara il-Ministru ġdid Svediż tal-Affarijiet Barranin il-ġdid għaxar ilu tkellem dwar il ħtieġa assoluta illi nistabilixxu eh, ftajim mal libja li huwa pajjiż fallu, sa fallu. Eh, għandu raġun ripetu l-istess ħagġa l-istess storja ma' Turkija li għamilna ma' Turkija mal libja u mbagħad miħa jiġi wara. Aħna li rridu iktar flejjes u għal dak li huwa għajnuna għal żvilupp hija li nuf ħafna flejjes imma fil-verità x'inhu l-kuntest li nkunu qegħdin naġixxu fih bħall-Unjoni Ewropea. Għankonu għedin nsaxħu l-ideja ta' Europa Fortizza. Din il-proposta ser bżwis nibsa li ser trassaqna pass iktar replane Europa Fortezza. Itħassibni. Nishtiq iridu nikopera ma' pajizi li qegħdin ma' pajizi li terzi, ma' xi ħaġa li ma nistgħux ma nasbux fiha bħalissa. Grazie, Sinra Holmeyer. Vielen herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Grazie ħafna, Signora President. Kienem ħafna kommenti li mux bil-fors jorbtu ma dak li għatni niddiskutu. Safajna kien għat nitkelmu dwar lajnuna umanitarja u l-impenta li għajbi li pajizi terzi ħagġa li tassaw għanna bżonna nasab li għamżon ninvolvu izjad. ħafna inklusi kollega tal-SND għadin jitilqu minn pajjiżhom ħabba bżonn, ħabba li l pajiz għati krolla, ħabba li m'hemmx forzi tal-pulizija, m'hemmx prospetti, m'hemmx sikurta, m'hemmx tkabbir ekonomiku. U għalhekk hemm bżonn investu f'dawn il-pajjiżi Lan mhux li nasolbu kemm nistgħu nies, imma li kemm jista' jkun nies jibqaw f'pajjiżhom. Naħseb dan huwa prinċipju bażiku. Jiena nixtieq illi jkun hemm iżjed dedikazzjoni mingħata l-Istati Membri lejn l-għajnuna monetarja u sforz ikbar biex jiġu iktar stabli il-pajjiżi Afrikani. Issa jekk fim sew dina mhix kwestjoni ta' Ewropa fortizza imma ta' kontroll tal-influssi. Influssi li kiku jkunu b'tali mod li l-istati membri ma xi kontrollaw ma xi laħqu magħhom. U jispiċċa jkun hemm ukoll tilwin bejn l-istati membri biex ikun hemm tqassim u bilanċ. Aħna naqblu, ovvjament, li nilqaw ir-refuġjati ġenwini u anki għandu kien hemm proposti għal immigrazzjoni legali. Da jagħmel sens, ovvjament, jidu naraw il-kunċett ġenerali. Ma nistgħux noqogħdu naslu xieġobna u min l-iktar nixtiequ ngħinu. L-importanti ju illi jekk nonfqu l-flus, dawn li jmorru sabiex jgħinu l-istabilizzazzjoni tal-reġjun u biex ma jkunx hemm iktar ħajjet li jintilfu. Dwar il-kooperazzjoni mal-Libja f'dan ir-rigward, fis-Sahara 1.5 miljun ruħ tilfu ħajjithom fit-triqthom lejn il-Libja u jagħmel sens allura li ngħinu n-nies qabel ma jispiċċaw jitilfu ħajjithom fil deżert Mhuwiex il-Mediterran biss li huwa ċ-ċemeterju għal daw in-nies imma il deżert Sahara. Hemm bżonn il-fondi u dak kollu li nagħmlu għandhom ikunu imorru biex jgħinu kemm jistgħu ikun nies. U ma mhux fl-Ewropa biss ħajkonna ħafna diskussjonijiet mal-Istati membri dwar dan hija parzialment ir-responsabilità tagħna wkoll illi nejnu u nonfqu il-flus fil-kontinent Afrikan sabiex jibbenefikaw in-nies. Naħseb li l-Parlament maqut jista' jkun tassew forza tassewwa. Aħna ma nistawx nilqaw il-kulħadd, ma nistawx nilqaw d-dinja kollha. Għasadna fejn nippruvaw impossibbli rridu nagħtu kontribut bl-aktar ma strutturat possibbli. Presidenza Olandiża tixtiequ titkellmu le mela il-Kummissjoni għal darba oħra kieġbok. Qed tajt il-Kummissjoni ma jiena li EAS fil-verità, pero għat nitkellem fil kimma mal-Kommissjoni, parti mill-Kommissjoni Iva. Mela, ħaniħu l-aħħar intervent bħala l-ewwel kumment jgħid. Inti għat bitċar li l-istati membri meċċi li huma skizofreniċi metti li għandhom problema ta' koerenza bejnietom 28 u problema u koll fl-istat membri infusom bej il-Ministeru tal-Intern dak l-affarijiet barranin. Għalhekk. L-ewwel jek jekk għatu t titwila dal komunikazzjoni di dokument b'affarijiet tajba ħżina tiegħu imma illi jippreżenta numru ta' punti forsi juħut minnhom idu jiġu enfasizzati iżjed imma lista ta' punti illi stress u qoddim il-kapijiet ta' gvernu stat tal-istati membri li ħajkollhom l-opportunità li jiddiskutu jgħatu deċizjoni u jaraw jekk jistawx jgħinu lill-istituzzjonijiet u lill-istati membri jinaqdu fl-imkien jabdu direzzjoni u jimxu. Dan huwa fl-aħħar mill-aħħar riflessjoni ta' dak illi fboħ Sunjura Mogherini u Sur Juncker. Importanti dan għax tasab il-kommenti ġenerali li saru għamnek ħafna minnhom għamlu ħafna sens. U naħseb l-ista għalikom u koll il-parlamentari li mux tejdu dan lili imma li l-istati membri mela dan il ewwel kumment ġenerali tijaj. Punt fundamentali. Issa, Il-mistoqsijiet. L-ewwel. Il-compact. X'inhu? Compact huwa Aġenda bilaterali politika riveduta ma' pajjiżi terzi fej ċertu elementi bħal ġustizzja u l-affarijiet barranin ma' ġenerali ta' dritt il-Konvenzjoni ta' Ġiniva, il-liġi umanitarja, il-ritorn tal-immigranti illegali, l-amministrazzjoni tal-immigranti, ma kienu ċari fl-modi daw. Aħna ħan irrivedu mod bilaterali l-agenda politika fejn għanna dialogu fuq l-ambjent, trasport, kummerċ, eccetera. Kif ukoll dan l-element ta' ġustizzja u affarijiet interni. Imma, din l-aġenda bilaterali taħtieġ ukoll impenn min-nies tagħna. u ħat iġi appoġġata bil-għodda kollha disponibbli. Ħantikom eżempju konkret ħalli tifmu sew, nerġa' insemmi Tunezija. Għaliex? għaliex mhix bħalissa l-iktar pajjiż li qed fukaw fuq u għaliex il-Kummissjoni li jajas e attwalment qed komunikazzjoni fuq it-Tunezija mod ġenerali. It-Tunezija pajjiż li tiġa għandha ftejm mal-Ewropa il-ftejm ta' assoċjazzjoni għandha pjantazzjoni fil-politika tal-Tunezija viċinat, ġifiri agenda bilaterali fejn huma intrabtu li għamlu għat ta' affarijiet. Issa l-lura dan id-dialogu bilaterali ħankunu qegħdin nerġaw nsemmu daw il-punti differenti u f'dawn il-punti differenti li jeżistu l-elementi differenti dak kollu li għandu x'jaqsam mal ġestjoni tal-influssi migratorju, rispett għal ehm, konvenzjoni ta' Ginevra kif jiġu trattati l-immigranti fil-pajis u kif jiffaċċalitaw ir-ritorn fil-kasta l-illegali. Imma din mhix il-mira u l-enija, din hija l-impenn bejn it-Tunezija li ddeċidew huma xiridu għal-futur ta' pajjiżhom jekk iridu li jkollhom gvern ekonomikament u soċjalment viabli illi kapaċi jeżerċita s-sovranità tiegħu inkluż il-ġestjoni tal-frontieri, jiġifieri biex insejħilha hekk hija il-more for more intelligenta meta mqabbla mal-more for more stupida fejn aħna ngħidu ara ħantikom ħandendilkom set karotti u siru demokratiċi kif irrid jien. Issa din hija more for more, intelligenti, iktar għalik Tunezija, tiddeċidi inti xi trid permezz ta' proċess sovran x'tixtieq għal futur tiegħek u kif tixtieq tolbot il-futur tiegħek ma' dik tal-Ewropa mbagħad jiena nitolbok biex tirrispetta drittijiet internazzjonali, eċċetera. Ġifieri hemm kondizzjonalità fis-sens imma li hija kondizjonalità volontarja t-Tunizija jiddeċidu huma stess biex jagħmlu ċertu affarijiet għalihom. Però mbagħad, ovvjament, indaħlu wkoll dan l-element ta' migrazzjoni u tkun talba volontarja min-naħa tagħhom u iktar ma jitlob jitolbuni iktar kemm nitlob minnhom. Dan fundamentali allura Issa smajt ħafna dwar il-kondizjonalità. Il-kondizjonalità mhijiex li inti ma toħux lura xi refuġjati u allura m'għandik il-karotta li wettek imma minflok intik bil-bastun li għandi. Aħna għedin nitkellmu għonna dwar kontazzjonalità mal-gvernijiet kien hemm insemma dittatorjat pajjiżi korrotti iva dan hu l-punt ma tistax inti tagħmel kondizzjonalità premji u kastigi ma' pajjiż korrott, irid ikollok aġenda bilaterali, aġenda politika biex din il-pajis ma jibqax ikun u stess il-kawza tal-migrazzjoni. Sabiħ tajt li l-migrazzjoni seħ minħabba tsunamis jew ħaġa jew oħra imma raġuni jew l-anija għalfejn għanna madwar 80 miljon ruħ li telqu minn pajjiżhom madwar id-dinja jgħal l-gvernijiet qegħdin eh, jibatu l-nis tagħhom ħafna minn dal-pajjiżi ma' pajjiżi minn daw il-pajjiżi ma' sinjuri. ġifiri, ejja ma nitilfux il-qalab u l-ġbejna hawnhekk. Jekk irridu li konna sħubija tkun sħubija sħiħa, irid ikollna approċċ olistiku ejja nużaw din l-okkazjoni ta' din il-krizi neħduha bħala opportunità sabiex nirrivedu il-kunċett innifsu illi kon nitħlu fi sħubijiet ma' pajjiżi terzi u nużaw il-kooperazzjoni u l-flus ta' kooperazzjoni. Issa, biex nwieġeb xi mistoqsijiet propju dwar dan aħna wedna aktar flus, xħan l lura, kif ħanħalsu, kif ħajġu monitorat. Il-flejes tal-kooperazzjoni tiġa jeżistu, il-mekanizmi ta' kontroll tal-istati membri, orti ta' awdituri u kollox. Fi rigward tal-monitoraġġ, imma il-flejas ġodda minn fej ġejjin, flejas addizzjonali minn fej ħanġibu fil-budget tal-Komissjoni memx u l-istati membri bil-krizi, eccetera, kif intqal fil-fat mux qed u għedu ammonti kbar ta' flus għal dan li hemm fil-komunikazzjoni u li semmejt ukoll fil-bidu tal-preżentazzjoni tiegħi hija li aħna rridu naħsbu dwar viżjoni strateġika ġdida għad-dimensjoni esterna tal-investimenti Ewropej. Biex immur lura Tunezija, per eżempju, Tunezija edha fiż-żona ta' kummerċi l-esmana. U il-Volkswagen kien hemm moment meta wkoll kienu qegħdin jaħsbu biex jinvestu fit-Tunezija u kien hemm ukoll sotto kuntratti ta' xi komponenti tal-karozzi tagħhom. Kien hemm parlamentari eh, deputat parlamentari li tkellem mela l-Italja għandha ukoll dat tip ta' kuntratti fil- qasam tat tessuti li ħadmu madwar 30 sa 40 il-fruħ fit tunizija ġifiri. Il-flus għamek qegħdin aħna ma nistawx. Inkoplu nifinanzjaw għanna 500 miljon il riserva l-massimu li nistaw. Imma nistaw nużaw u koll, per eżempju, ftemiet tipo ta' l-Open Sky illi ħallu il-Vueling, Ryanair, German Wings illi imorru f'dak il-pajis illi iġibu l-investiment privat. Ġifiri, dan huwa il-kunċett tal-pjan ta' investiment dali suġġerixxi il-pjan more for more li semmejt Jekk fid-dialogu bilaterali tagħna mat Tunezija, it-Tunezin jgħidulna li aħna nixtiequ il-iva norbtu il-futur tagħna mas-suq intern ta' l-Ewropa, aħna mbagħad nkunu iva nistgħu nitolbu li huma jagħmlu xi affarijiet xi bidliet min-naħa tagħhom imma mbagħad aħna rridu wett ukoll il-bedliet tagħna. Il-migrazzjoni legali issa min semmija bħalissa tim jista' jkun jien niftakar il-Jack Stroll, Ministru tal-Interni li kien semma l-istess affarijiet f'xi 15-il sena ilu jiena dak iż-żmien kont naħdem ukoll għal President tal-Kumitat Libe fl-aħħar tad-disajnijiet u kien hemm dak iż-żmien proposta komuni fuq l-azil u migrazzjoni li la issa xi 15-il sena u Dak iż-żmien kienet għaddeja riflessjoni serja dwar kif wieħed jista' juża bl-aktar mod intelligenti fuq livell Ewropew l-immigrazzjoni legali. Ir-refuġjati huma refuġjati, dika ħaġa oħra. Dika il-Konvenzjoni ta' Ġinevra, solidarjetà dik ħaġa oħra. Imma, imbagħad għandek il-migrazzjoni legali u inti għandek l-offerta u d-domanda tal-xol li jista jiġi regolat. 15 sena ilu dak iż-żmien il-Kummissarju Vittorino kien ippropona permessi temporani fil-qasam agrikolu. Dan qed niskellem fuq iż-żmien tal-kriżi ta' Spanja mal-Marokk, il-Pateras, eċċetra. U l-idea kienet illi kun hemm xi ħadd li ġej mill-Afrika sub Suharjana biex jaħdem fi Spanja jew l-Italja biex jiġbru t-tadam jew jagħmlu jagħmlu mbagħad imorru lura. U kien ħaġa interessanti li naraw li kien hemm ħafna gvernijiet mod partikolari ċertu partiti politiċi li akkużaw din il-proposta li kienet edha tisfrutta l daw in-nies. Jiġu fl-Ewropa jaħdmu tlaċċur, erba' mbagħad skaċċihom lem. Il-filosofija però kienet ejja ħajġu hawnhekk mingħajr ma jisugraw ħajjithom fejn ikollhom assigurazzjoni medika u kollox u fi żmien erba' xhur ħajkunu qegħdin jaqalaw il-flus mhux ċiċri u jkunu jistgħu imorru lura lejdar eh, jerġgħu jiġu sena ta' wara kontenti u jkollhom biex jgħixu l-familja. Forsi eżempju stupidu ma jħodna lura għall-ewwel mistoqsija. Fis ħobbijiet li nidħlu ma' pajjiżi terzi aħna ma rridux niddiskutu biss ir-riammissjoni ma hemm l-ebda esternalizzazzjoni tal-frontieri esterni dina hija sħobija fejn ir-riammissjoni tkun inkluża bla dubju ma bħala element fejn l-immigrazzjoni legali wkoll ikun inkluż. Iġifiri, bażikament naħseb nista' nieqafaw. Imma l messagġaw li tiegħi u biex jekk jaġobkom. Il-kummenti tagħkom mux mhux lili biss għax tiġa naqbel ma ħafna minnhom tiġa għattom jiena, tidu għam l-istati membru, tinsiex li din il-komunikazzjoni ġeja minn ħidma tal-konsil illi ġeja minn ta' qabel u ta' qabel u hija bażikament il-konklużjoni tal-Kunsill fejn bdiet oriġinarjament il-kriżi migratorju. Intom rajtu bħali l-ewwel konklużjoni tal-Kunsill kunsil fuq livell ta' gvernu stat huma li jibatu l-messaġġ li aħna ġejna invaduti u li l-ewwel priorità hija li neħduħsib ħsieb il-frontieri, etc. U li niżviluppaw dimensjoni esterna. Mish ħanajt biex nibatuhom lura, imma dik kienet daqsxejn it-tweġiba politika li ġiet mill-kapijiet ta' statu gvern. Nistedinkom biex tmorru taraw il-konklużjonijiet tal-Ministri tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni f'Ottubru tas sena l-oħra naħseb illi 15 ta' Ottubru tas sena l-oħra kien u jekk taqraw il-konklużjoni tal-Istati membri fl-aħħar mill-aħħar il-messaġġ eh, li batu lilna lill-istituzzjonijiet hemmhekk taraw il famous more for more, iktar għal-iktar jew inqas għal-inqas li jekk intom ma tikkorporawx fil-riammissjoni, allura il-bastun. Issa, inqas minn sena wara għandna komunikazzjoni fejn qegħdin nitkellmu dwar sħubija, responsabilità u pen minn naħa l-oħra. U ovvjament hemm ħafna riammissjoni wkoll fid-dokument għaliex kollox huwa mitlub imma jagħmel parti minn kuntest aktar wiesa, grazzi. Mr. Gabrici, now for DG Home, Mr. Buziak, grazie. Grazzi issa għal DG Home, issur Bijakjevets. Mela, fuq l-aspetti daqsxejn iktar tekniċi, għax il-kunċett ġenerali kien spjegat tajjeb ħafna mill kellim ta' qabli l-ewwel nett. E, l-ispirtu ta' sħubija tal-kompakt u l-approċċ tagħna ma m'għedux nesternalizzaw ir-responsabilità tagħna li nindossi il-frontieri li għadin naraw imma illi insaħħu l-kapacità ta' daw il-pajizi sabiex jipproteġu l-frontieri propji tagħhom u meta tmur dal-pajizi tal li huma jixtiequ li dan isir għax l-ebda pajjiż fid-dinja huwa interessat illi jiġu kontrabbandisti u l-kriminali bla ebda kontroll għaliex huma ma jifukax biss fuq in-nies imma anke fuq kwalunkwe ħaġa li jistgħu jużaw. Aħna irridu wkoll nerfaw responsabiltajiet tagħna fuq il-protezzjoni internazzjonali ħadd muħa jipproponu illi l-refugġati ġenwini ma jizomma mill-li jitħlu li qed nipproponu u li kunem hemm iktar toroq legali, inkluż rimpatriju, ġifiri aħna għanix għadin infarfru responsabilta tagħna. Però anki dawk li qegħdin jaħarbu miż-żoni ta' konflitt huma jippreferu xorta jibqgħu aktar viċin ta' settlement oriġinali tagħhom, ġifiri l-Etjopja pereżempju, l-Libanu importanti ħafna għalihom li jkunu jistgħu jibqgħu hemmhekk għax hekk ma jkunx hemm kundizzjonijiet biex jibqgħu hemm eventwalment ikollhom ifittxu post ieħor. U da m'għandux jaqsam milli aħna nbeduhom mill-Unjoni Ewropea sempliċement li aħna noħolqu kundizzjonijiet adattati għalihom fejn jixtiequhom ikunu mbagħad fuq l-iżviluppi minn diġu home aħna maħniex fl-aqwa pożizzjoni li nikkummentaw dwar l-għodda imma Ejna naraw ukoll illa ta' opportunità, aħna rridu nibatu l-messaġġ li rridu nikkooperaw, irridu nsaħu l-għajnuna tagħna, rridu illi nagħmlu dan fi spiritu ta' sħubija xinu neċessarju xmux. U mhux kwistjoni ta' jekk xħan kunu qed nużaw il-premji jew il-kastigi jew x'ħan għamlu. Sempliċement naraw xinu għal aħjar żewġ pajjiżi, mbagħad fl-aħħar għajnuna teknika jekk għandu xikun hemm skambju tal-aqwa prassi. Aħna dan kollu qegħdin nejnu biex nagħmlu bini ta' kapaċitajiet u l-estili ngħinu wkoll fuq l-aspetti kollha. Grazzi ħafna, grazzi għall-interventi kollha u issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda. Oh. Mela, fuq il-punt 15, il-punt 15 eh, ħajkon għal postponu għax eh, l-ajruplan ġi postpost ta' Sinjura Fajum, għalek ħajkon appoġġu fuq il agenda ta' għada fil-ħodu. Issa naddu għas situazzjoni attuali fuq il-negozjati tal-Gwardjani tal-Frontieri, Gwardjani tal-Kosta. E, Minn Mejju, meta ġi prezentat dan il-rapport, kena tlet trialogi għalek għanaddi l-kelma l-rapporter, il-Sur Pabrix, sabiex jatina l-informazzjoni dwar is-situazzjoni attwali ta' trialogi. Grazzi ħafna Kinga. Iva, fil-fat, Saret biċċa xogħol kbira diġà għal dawk li huma diskussjonijiet fuq il-proposta ta' eh, Gwardjani tal-Frontieri u tal-Kosta Ewropej, għalek nishtiq forsi nfakkar lil kollegi, forsi għal dawk li mumiex edin isegwu eh, ta' kuljum situazzjoni fuq din il-kwistjoni li din hija eh, kwistjoni importanti ħafna minn perspettiva strateġika, politika u anka istituzzjonali. Biex insaħħu is-setat u responsabiltajiet sal-Aġenzija e, Frontex u biex insibu mod effiċenti kif nistaw inżidu untejbu l-amministrazzjoni tal-frontieri esterni ta' l-Europa. Aħna l-koll nafu li bħalissa l-Ewropa qed tiffaċċa kriżi ta' migrazzjoni li qatt marajna bħala. Qegħdin niffaċċaw ukoll riski miżjuda ta' eh, kriminalità u terrorizmu li huma marbuta ma' l-instabilità f'reġjuni tad-dinja differenti. U minn din il-perspettiva ma tantx għandna possibiltajiet u lok għal manuvra għal dak li huma l-frontieri esterni tagħna. Dan huwa wieħed mill-punti f'din il-kwistjoni komplessa li rridu nsewwuha. U jekk inħarsu mill-lenti tal-pajjiżi eh, membri tagħna u anka mill-perspettiva tal-ċittadini eh, Ewropej li jiġu rappreżentati mill-Parlament, irridu naslu għal deċiżjoni effiċenti u dan ikunu kol prova għall-istituzzjoni rispettata tagħna l-Parlament Ewropew li aħna kapaċi nieħdu deċiżjoni. Deċiżjoni tinfluenza b'mod pożittiv il-ħajja tagħna u tinfluenza s-sigurtà ta' ċittadini tagħna u tiggarantixxi l-ola livelli għal dawn il-povri nis li qegħdin jippruvaw jaslu eh, għal kosti ta' l-Unjoni Ewropea biex ikollhom sigurta u tama fil-pajjiż tagħhom. Issa dwar is-sitwazzjoni fit-trialogu tagħna nista' ngħidilkom u naġġornakom li f'perjodu qasir ħafna irnexxinna nagħmlu diġà ħames laqat tekniċi tlet eh, trialogu l-aħħar wieħed il-bieraħ u najt li nixxilna naslu għal progress intensiv anka permezz tal-ħidma delikata ta' dawk li għatun l pariri u l-assistenti tagħna kif ukoll permezz tal-kooperazzjoni li hemm bejn ix-shadow rapporters tagħna u nistgħu nirringrazzjaw il kulħadd għal preżenza tagħhom u għax xogħol li qed jagħmlu. Mhux dejjem faċli li ftehim, imma din hija l-ħajja U jina nemmen li irraġuni raġuni li aħna jkonna rebħa u kur nistan prezentaw dokumenta jieb kemm jista' jkun malajra l komitatu għal-plenarja. Jider li qegħdin noqorbu għal ftim mal-kunsil fuq numru ta' punti. Ħandur dawn il-punti fil-qosor. Mill perspettiva pożittiva. Mela l-ewwel net l-artiklu 4 l-kunċett ta' eh, xi il-ġestjoni integrata tal-kontroll tal-frontieri naħseb kważi l-ħaqna ftehim hawnhekk. Mod ġenerali huwa maqbul ukoll u aċċettat li għal dik li hija l-Aġenzija tal-Frontieri u tal-Kosta responsabilizzazzjoni eh, għandha tikber Minnaħa ta' rispett l-istituzzjoni tal minnaħa l-oħra eh, iżjed responsabilta fuq id deċizjoni tagħna u l-importanti din għax responsabilta tmur jitfit mad-drittijiet. Nista' nkun onestu ngħid il-Kunsill u l-Kummissjoni kellhom id-dubji tagħhom fil-bidu, kellhom id-dubji tagħhom fuq numru ta' kwistjonijiet, imma irnexxinna nimxu il-qudiem u anka dwar il-prezenza ta' dawn l-uffiċjali ta' kollegament fil-Stati membri artiklu 11, naħseb li għaw ukoll edin noqorbu ftehim. U dan minkejja numru ta' oġġezzjonijiet minnaħa tal-Kunsill u anka minn Stati membri, imma irnexxinna nispjegawlhom kemm fil-fatt huwa importanti u xħajkunu id-dmirijiet ta' dawn il-persuni fil-Stati membri għax dan jiffaċilita l-kooperazzjoni bejn l-Stati membri u anka jiffaċilita l-iskambju ta' informazzjoni. Jiena naħseb li huwa diffiċli ħafna li wieħed jimmaġina sitwazzjoni fejn aħna mod effiċenti nistgħu namministraw il-frontieri esterni u nifnatu l-lajnuna fil-ħin. Huwa diffiċli tagħmel dan jekk m'għandekx informazzjoni. Għalek, l-uffiċjali ta' kollegament li kienet ukoll il-proposta tagħna naħseb li ħajrnexxinna intejbu is-sitwazzjoni u ntejbu kol tekst li inata oriġinarjament mill-Kummissjoni l-inna. Issa il-kwistjoni l-oħra, puntiħor ieħor fejn nistgħu nirrapportaw progress huwa l-evalwazzjoni ta' vulnerabilità. Din hija għodda importanti għall-Aġenzija sabiex tara fil-ħin eh, oqsma potenzjalment dajfa fil-frontieri esterni kif ukoll ikun mekkanizmu komplementarju għall evalwazzjoni il-mekkanizmu ta' evalwazzjoni ta' Schengen ġri jimxu mod parallel. U dan ifisser ukoll li aħna jkollna fdejim aħjar u fil-ħin ta' dak li qed jiġri u fej. Aħna qegħdin ukoll nippruvaw nagħmlu progress fuq il-kwistjonijiet fuq it-tamir tekniku. Dan għaliex huwa importanti li aħna nifmu li biex wieħed ikun jista' jagħti għajnuna fil-ħin b'riżorsi umani bil-gwardjani tal-frontieri dan huwa biss nofs is-suċċess. Jekk il-gwardjani tal-frontieri qegħdin jaslu f'pajjiż rispettiv, imma m'għandhomx il-mezzi tekniċi disponibbli, ma jistawx iwettqu il-dmir tagħhom. Għalhekk hemm bżonn ta' appoġġ parallel e, bl-riżorsi umani imma mhux biss riżorsi umani hemm bżonn il-mezzi tekniċi. Ovvjament hemm ċertu kwistjonijiet ta' stati membri ta' min għandu jipprovdi dawn il-mezzi tekniċi, għana tajna bizzejet ħin l konsil biex jgħidu kif ħajamlu dan, imma jina nemmen li jistaw jagħmlu dan għax jekk ma jsibux mod kif huma jaqblu fuq eh, li waslu rizors uman fil-ħin jena nasib li ħajsibu mod li huwa aċċettabli anka għal parlament kif wieħed jagħti eh, għajnuna e, fil-ħin u anka l-samir tekniku. Issa dwar dan l-ammont ta' 1500 gwardjan tal-frontiera jina naħseb li ħajkonna naċċettaw il-ċifri għal kull pajis li insibu fil-proposta tal-Kunsill ċertu ammonti li huma obbligatorji biex ikunu sanħu dan l-ammont ta' 1500 jien naħseb li ninsabu qrib ta' hawnhekk. Oriġinarjament aħna konna aktar favur il-proposta tal-Kummissjoni, maħna qegħdin naraw li hemm raġuni wara l-argumentazzjonijiet tal-Kunsill u dan jista' jgħinna wkoll meta niġu fil-bżonn sabiex ikunu nistaw nitolbu aktar u din hija xi ħaġa importanti wkoll għaliex aħna ma nistgħux sempliċement nifriżaw eh, l-ammont u ngħidu massimu ta' 1500 x'min jaf xajġri fil-ġejjieni aħna qegħdin noħolqu aġenzija li mhix qed taħdem taħdem biss għall-bira jew għallum qed noħolqu aġenzija li għandha tagħti lill-Unjoni Ewropea għajnuna aħjar għall-10 snin li ġejjin minn tal-inqas aħna għamilna progress fundamentali fuq il-drittijiet fundamentali. Biex nsemmi xi ftit eżempji, aħna għandna eżempju għad drittijiet fundamentali fl-artiklu wieħed. Is-suġġett tar-regolament isu umbrella għal regolament kollu kemmu. Bl-istess mod aħna sigurajna li eh, l-uffiċjal ta' drittijiet fundamentali kollu rizorsi kollha meħtieġa minnu Iġbir bażikament naħseb li nistgħu nassiguraw li ħajkun hemm riżorsi meħtieġa, referenzi meħtieġa, u jiena naħseb li kwalunkwe seta politika fil-Parlament Ewropew janka anke barra minn dawn il-ħitan ma tistax tilmenta li il-kwistjonijiet ta' drittijiet fundamentali ma ġewx mittieħda b'ċertu serjetà. Jiena nirrispetta wkoll dawk minna u naħseb kulħadd eh, kien imħasseb dwar id-drittijiet fundamentali jiena naħseb li dawn ukoll ħajkunu qegħdin jappoġġaw il-ħolqien ta' din l-Aġenzija. Ovvjament, kull triq għandha ħofra u hemm ċertu artikli li għadhom problematiċi. It-trialogi ħajkomplu, laqat tekniċi ħajkomplu u qed nittama li naslu wkoll u neħu ċertu progress anke fuq dawn il-kwistjonijiet ħansemmi ħut minnhom. Ja ħaġa waħda meta jkollok kwistjoni problematika li mhix solvuta imma tkun sitwazzjoni titlob eh, azzjoni urġenti taħt artiklu 18 fil-waqt li il-Parlament Ewropew deċida li appoġġa l-Kunsil dwar min għandu jieħu id-deċizjoni minħat parlament minn iżda ma naqblux mal-Kunsil dwar xiġri jekk pajis membru mhux lesti jikkopera. Ovvjament dan huwa każ ipotetiku għaliex jiena nemmen li s-sens komun tal-Istat membru e, huwa għajek jekk pajis ma jistax jirnexximu mhux qed u hemm pajis li e, għandu bżon lajnuna jittingħata lajnuna Imma f'sitwazzjoni bħal di, l-Aġenzija hemm bżonn ta' kontroll ta' frontieri interni din kienet is-suġġeriment oriġinali għat m'għandniex ftehim bejnietna. Imma anka kollegi fil-Kummissjoni fakkruna il-koll jekk aħna qegħdin E, noħolqu tigra ma nistawx nibatuha immedjatament għand id dentistu u naqalaw la snina kollha, ma nistawx noħolqu tigra tal-karti. Jekk aħna nistabilixxu il-liġi hemm bżonn nassiguraw li aħna kapaċi li nassiguraw li il-liġi tiġi segwita. Iġbir din hija xi ħaġa importanti immensa le nimminaw il-pożizzjoni tagħna stess. Din hija il-konvenzjoni tagħna u jiena naħseb li sens komun ħajkompli. kompli il-Kunsill jelli minna il-kelma kosta mit-titlu, aħna ma naqblux. Għaliex anke jekk l-Unjoni Ewropea mhijiex gżira, għandna ħafna ilma ħafna ibra eh, ibra eh, li għadejn minn problemi u li jridu jkunu involuti. U jina naħseb imma li nirnexxin nsibu soluzzjoni fuq di. Kwistjoni oħra fejat ma nix fejn tajjeb huwa il-ħatra tal-direttur eżekuttiv kif ukoll kwistjonijiet istituzzjonali aħna qed nittamaw li ħajjuna xilna niksbu bilanċ bejn is-setat ta' direttur eżekuttiv u il-bord ta' ġestjoni fejn l-istati membri jiġu rappresentati, aħna għadna edin infittxu kompromess possibli għawek. U għadċar ħafna u koll li ma jimportax kif ħantemmu din id-diskussjoni il wol tal-Parlament ħajkun dejjem aktar b'saħħtu li wkoll hija xi ħaġa importanti rridu nsommu f'moħħna li l-drittijiet huma l-responsabilità tagħna. Issa ħaġa oħra fejn m'għandniex bil mod ġenerali f'dan l-istadju huwa dak li għandu xaqsam mar-ritorn għaliex l-Aġenzija ħajkollha responsabiltajiet miżjuda fuq ir-ritorni imma fl-istess ħin hemm ċertu kwistjonijiet li għadhom miftuħa. Fejn ma stajniex nilħu qbil. Nix nifakkarkom li r-ritorni huma parti kruċjali ta' dan id-dokument u ovvjament aħna ma nistawx naċċettaw dokument jekk dan ma jkollux integrazzjoni sħiħa u il-taqsima tar ritorn li titmur il-bot Mod ġenerali, flimkien mar rapporter, xadu rapporter u dak li għatu l-pariri, l-assistenti, bżon inkludu u koll e, eh, l-istaff tekniku u anka l-interpreti tana l-edin jamlu l-almu taħħom biex jilħu kompromess taħt il-presidenza olandiza. Ovvjament aħna edin naċru ħafna, imma edin nżommu l-punti importanti għal-parlament u edin nassiguraw li din l-aġenzija hija effiċenti u tista' tagħmel ix-xogħol tagħha u nittama li sa' tmim ta' xar ħankun nista' niġi lura u natikom informazzjoni dwar il-ftim li l-ħakna u nittama li ħankunu nistaw ninkludu ħafna kisbiet wek għall-istituzzjoni tagħna mod rispettiv għall-Parlament Ewropew. Liżi punt importanti. Ir-regolamenti li waqfu effiċenza, u aġenzija li għandha tkun tista' tagħmel xogħla u tgħin il-istati membri ma nistgħux noħol u xi ħaġa oħra bħala soluzzjoni għal din il-kwistjoni. U nittamaw li din ma tkun soluzzjoni għal każijiet kollha, imma jekk aħna ma jirnixxinniex nagħmlu ġestjoni ta' din il-kwistjoni, eh, mela mbagħad e, tibqa jibqa l-punt ta' x'ħajr nixxinna nagħmlu. Sissa nista' ngħid li il-progress kien kbir u jena les li l-wieġeb eh, il-mistoqsijiet li forsi għandkom u nisma il-kummenti ta'kom anka li tawguranna għal-ħidma tagħna. Grazie ħafna Sur Pabrix, grazzi għal din l-attitudni tiegħek. Issa, il-shadows. Jisur Muller, grazzi ħafna fil-qosor ħafna naqbel ma dan il-rapporter ta' rapporters edin naħdmu mod tajab ħafna fl-imkien u minna ħatti għaj. Naħseb li jem xi punti kruċjali fej verament għanna bżon aktar bil u naħsbu ftit biex niprofaw nsibu bil. Sa fejn nista' nara jien minna ħadd tal-Parlament, Rnexxina naslu għal ħafna kompromessi tajbin mal-Kummissjoni, mal-Kunsill. Ir-rapporter ħadem tajjeb ħafna fuq dawn il-kompromessi. Għalek naħseb li aħna ninsabu f'pożizzjoni tajba. Il-problema tagħna hija dik tar-ritorn u l-kooperazzjoni u dawn l-azzjonijiet. Jiena naħseb li il- il-gwardjani tal-kosta u tal-frontieri din mhix xi ħaġa li tista' ssir xi ħaġa ġenerali jew aġenzija globali. Aħna naħsbu li r-ritorn huwa parti importanti tal-ġestjoni tal-frontieri, imma m'għandix tkun liżjed parti importanti. Dan huwa qasam fejn aħna għadna qegħdin naħdmu fuq kompromess u jina konvint li aħna ħanilqu ftejim u kompromess fil-ġranet li ġejjin. Grazzi ħafna sur Niedermuller, issa Sinjura Vikstrom li għattiħu il-posta Sinjura Grisbeck. Jina ħan kellem fissem il-shadow Natalie Grisbeck, illi ma setax tkun hawnhekk fostna llum. Ħan prova l-ewwel darba fi Franċiż l-ewwel darba dan il-kumitat. Ningrazzja r-rapporter ta' dan xogħol tajjeb tajb ħafna tagħhom dan il xogħol diffiċli u illi nittama illi ġiet hawnhekk Natali fil-fatt kombinazzjoni u allura tista' tista' negozjati Natali fil-fatt qed tieħu pawża qasira u tixtieq illi fissim il-grupp tagħna tinsħaq fuq ħafna punti post l-ewwel huma li jinħarsu fuq ir-riċerk il-tfittxija u salvataġġ għal dak li huwa l-Aġenzija ġdida Frontex. Mm, din ħaġa fuq struttura tal-Aġenzija il-Parlament huwa mm, u mod partikolari grupp tagħna jappoġġa li jkollna Aġenzija Ewropea b'saħħitha. U għalhekk id-direttur eżekuttiv ta' din l-Aġenzija hija importanti ħafna għaliex jkollha setat importanti allura il-proċedura ta' nomina ta' direttur esekuttiv huwa essenzjali u importanti illi il-Parlament u il-Konsil jikollu rwol importanti f'dan il-nomina. U se nista' ngħaddu minnu fih li Grazzi tassew, nodwa tajba lil kulħadd. Jew net nirringrazzja minn qalbi l Cecilia illi użat il-lingwa ta' Molière, il-lingwa diplomatika u illi aċċettat illi tippreżenta xi elementi fuq fuq fuq dibattitu illi kellna fil-qafas eh, ta' dan it-trilogu. Id-dispeċini ħafna ta' dan id-dew minn imma għamilt setaju nofs biex nġi għax kienem eh, eh, Għajt ma' ħanzir salvaċ kienem il-traffiku kien minn xidem tif it-toro, insomma, kważi tlazzjab biex wasalsaw. Eh, Ngrazzja u kol minn għamil prezentazzjoni u koll fissem il-team kollu tana, inklus il-kollegi Shadows, il ixtol u determinazzjoni illi sa illi għettin twera mir rapporter tana illi u rapport importanti ħafna fuq il-bazi u it-tini ħagġa minħabba li huwa ċittadini li qed isegwu li mhux dejjem ikun fuq qed jiġri fl-Ewropa imma dan id-dossier jippruvaw jifmu u jixtiequ jitweġibiet. Cecilia qalet il-tweġibiet, it-reazzjonijiet tagħna e, ħajkunu globali. Ma fissirx li aħna ma nistawx permezz ta' għajnuna tagħna ma' Frontex ma insolvu il-problema tal-influssi migratorji. Eh, ma dan huwa biss met wieħed minn mezzi minn ħafna. Ningrazzja ħafna ix-xogħol eh, li tissir eh, sew xogħol tassew ta' minn ifaħru. U anki kollega li marret, per tfittex, titkellem fuq it-tfittxija u s-salvataġġ salvataċ il bahar il baħar li huwa l-elementi li wieħed għandu jkun fuq qudiem wieħed mill-missjonijiet tal aġenzija tagħna li eh, nkomplu aħna fuq mal konsil u l-Kommissjoni diskussjonijiet il-natura Ewropea ħafna bħalma qalet Cecilia mbagħad mal malajr it-tielet punt dak kollu eh, li għandu xaqsam mal-taqsima tar ritorn li għandu ar ritorn għaliex nappoġġaw grupp ta' politika tar ritorn li u effiċenti effettiv u li huwa garantit u dan hija xi ħaġa li aħna naraw nindumko nisħu fuq li eh, nisħu fuq bħala garanziji kollha tal-Unjoni Ewropea tan-riforma u r-rispett ta' drittijiet fundamentali. Għal dak li huwa rwol il-ġdid ta' Frontex, il-fatt li l-Aġenzija tista' mitħares lejn il-politika tar ritorn hija xi ħaġa importanti. Iżda fil-diskussjonijiet tagħna mal-Kommissjoni u l-Konsil importanti li nagħtu kompetenza għal Frontex biex jipproċedu biex jkollhom missjonijiet tar ritorn minn pajjiż terz għal pajjiż terz ieħor mhux aċċettabbli għalina. Aħna diġà mm, diġà kellna problemi fih dan l-Unjoni Ewropea biex nagħmlu għadi biex xogħol u laqas bissa ta' membri stess ma jġisti ġispettaw il-kriterja metieġa u l-ru ma nistux ninsaw iktar effiċenzi u nirriskja f'dak li huwa ta' fundamentali tal-bniedem għal dak li xaqsam il-return illi ħajizvija persuna minn persuna u jibata minn pajis terz għal pajis terz ieħor. Dispeċini mħabba li tardi għajt ftit, mħabba ċirkostanzi u grazzi tajt l la tajt unna ftit iksar ċans biex nitkelmu. Cecilia. Grazzi, Cecilia. Absolutely. <laughs> So, uh, Mrs. Bjork, please.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 referenza għal Gwardja tal-Kosta. Ix-Shadow Marina Arbiol u ħossu li importanti li nkomplu bil-kustjoni tal-ritorn. Aħna fil-Parlament votajna kontra l-possibilità tal din il-Frontex il-ġdid li jkunu involuti minn bir-ritorni minn pajjiż għal ieħor, jiġifieri mit-Turkija għall iraq pereżempju. Importanti ħafna illi aħna nżobu mal-pożizzjoni tal-Parlament dan ir-rigward. Il-Parlament Ewropew ivvota kontra din il-proposta fil-Kommissjoni mhux qed nara ebda mod il għaliex għandna bżonn ehm, awtorità illi kollha dan it-tip ta' ritorni f'dawn it-tip ta' pajjiżi terzi. Aħna ma nistgħux nigarantixxu rispett għall-ażil ehm, taħt dawn iċ-ċirkostanzi. Grazzi. Grazzi Sira Bjork. il-Konsil Komissjoni xġuq tisti u t-intervjenu le, Sir Publix tiġi zidu xaħġa le, men. Grazzi. Tama negozjati komplu eh, li sarra fil-frott, mela issa għanna 10 minuti biex nqabbel il-voti, niqfu l-10 minuti, nerġaw ninkomplu fin-nofs naqis ħamsa fuq il-voti għal mistoqsijiet il-Kummissjoni mbagħad il-Kummissjoni l-Konsilju li fuq l-Grazzi.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 Fewġ voti, wieħed pala mistoqsija lill-Kommissjoni u għed il-Konsil fuq l-Eurojust. Jekk kollha għandkom il-tieħdu postkom. Nibdew il-vot. Mistaqsija bil-fam il-Komissjoni fuq l-Uffiċċju tal-Prosekuturi Pubbliċi u l-Eurojust. Dak favur? Kontra? Assenzjonijiet? Għaddit. Istess mistaqsija l-Konsil favur? Kontra? Assenzjonijiet? Għaddit ukoll. Mela, dawn eżaġ mistaqsijiet għadew, mela dik il parti ta' votazzjoni għallum. Ħajkonna iktar voti diffiċli. Tibżawx, ġimma d-dihla. Nar tlieta fil-ħodu ġifiri jew lesti. Mela, nissuktaw. Peress l-edin kolla Illum ħan nispeċaw fl-offsinar għaliex ir-rapporti sinu fajon kellu jiġi post-post tal-ġemma diħ probabli. Ġvi l-aħħar punt biss fuq l-agenda ta' nata dal-ħodu Dispeċini, ma smajtek sew, għaxan ħafna storbju, ġifiri rapport ta' Fajon fuq Kosovo ġi pospos iva għaxan l-aeroplan ta' Sinra Fajon eh, tal aqtartu u ma setteċ eh, kun hawnhekk fasna talbitna biex nerġaw namlu boħra, ma bis probabli musta nkunu nistaw namlu npoġġu għax imkinata, ġifiri ħajkon għan niposponu għalġi ġemat tiħla. Ma segretarja t jiprofa jara s-sista jame. Ġifiri ser nitwicċaw ehm, istazzjoni ta' dal-ħodu professional. Proset li l-kollegi, grazzi, naddu issa għas-sessjoni ta' dal-ħodu fuq prezentazzjoni tal-aħħar abbozz, studju ta' bots mit-tim ta' milju illi studjaw ħaġa li ntalbet mill komitat Evalvazzjoni ta' impatt tal-lista ta' emenda sostantivi illi jistaw jkunu inklużi fil-mandat ta' negozjar tagħna fuq il-direttiva fuq għajnuna legali fil-proċeduri kriminali. Lan kien illi insaħħu it-trilogu għabbażi ta' analiżija bażi ta' fatti fl-istati membri u l-evalwazzjoni um, ta' impatt komprensiv. Newel nadil il-kelma l-Sinjura Manjaki, umba ta' tim ta' Milju u is-Sur Njura Parkovska. Is-Sinjura Manjaki greva. Grazzi tal tajtu tajtuni ċans li niprezentaw dan l-valvazzjoni ta' impatt tal-għajnuna legali. Issa fuq is-sejbit tal-evalwazzjoni qabel nixti nfakkar ftit l-isfond ta' dan l-istudju li ġi mħallas mill-evalwazzjoni ta' pat dak li xaqsam fuq talba tal-Komitat Libe. L-ideja li kena l-emendi sostanzjali ta' meta kien meqjus leġislattiv meħtieġ eh, u l-libe talabna illi nevalwaw seba emendi sostanzjali li kien hemm fir-rapport ta' De Jong li ġi adottat Mejju 2015 minn eh, mill-Kumitat Libe. Dawn kienu 29, 31, 39, 41, 42, 43 u 44 kif eh, kienu il-handbook kienet jitlob dan l-emendi kien fatt Um, uh, ġi outsourced minn um, eh, fuq talba tal-Komitat Libe l-istudju qed eh, iħares lejn il-baseline il-linja ta' bażi u tkompli dak li kien hemm bżonn um, il vojti kellu jintela fil-evalwazzjoni tal-Kommissjoni. Il-proċedura li nidejna wassal għal evalwazzjoni lejn milje li kellhom ħafna esperjenza mal istituzzjonijiet il-vazzjoni ta' impatt hija tista' fl-aħħar fażijiet u ħajkun disponibbli lil komitat mill-aktar fis. Il-konklużjonijiet ewlin se jiġu prezentati illum is-Sinjura Virginia Poza, Project Manager u konsulent legali u wkoll il-konsulenta legali dan istudju. Thank you very much, Ms. Uh, Maniaki Grida. Uh, we will start. tassew. Issa nibdew il-prezentazzjoni fuq l-anijiet ta' dan l-istudju. Lan għandu lan illi jevalwa l-impatt soċ-ekonomiku tal-emendi biex nevalwaw l-impatt tal-emendi fuq drittijiet ta' persuni li huma suspettati jew akkużati u li jevalwa u jenalizza xenarji differenti alternativi minn mendi 31 u 42 bil-lan li riflett il-pożizzjonijiet ta' żewġ istituzzjonijiet fil-Parlament, il-Kommissjoni u l konsil il-studju ġi msejjes eh, fuq il-riċerka u fuq il-konsultazzjonijiet ta' partit interessati, mod partikolari kien hemm survey u li sar u anki intervisti ma' esperti fuq kwistjonijiet ta' jnuna legali. Għana minna analizi kwalitattiva illi ġi msejjes fuq is-sejbit tal-Kommissjoni u Evalwazzjoni ta' Impatt u illi kopra 28 stat membru u anke analizi kwantitattiv kwalitattiv li fokka fuq 10 stati membri minħabba li ma kienx biżjed data u ma kienx ħafna ħin ma stajniex namlu analiżi kwantitattiva għal emendi 41 u 44. Waħda mill-kustjonijiet u l-għanin ta' jnuna legali u għal-fat li standard nazjonali u prassi huma differenti madwar l-Unjoni Ewropea, madwar stati membri tal-Unjoni Ewropea u dan wasal għal noqasijiet fil-protezzjoni ta' dritt għal għajnuna legali. Skont l-analiżi tagħna l-adozzjoni ta' dawn l-emendi kien jkollhom impatt pożittiv fuq id-dritti ta' persuni suspettati. L-emendi kienu ser jużaw l-għajnuna legali pal element kruċjali tal-sistema ta' ġustizzja kriminali ġusta u taċċerta wkoll il- il-gawdija ta' dritt tal-aċċess mod prattiku li aċċess għall avukat minn persuni indiġenti. U barra minn hekk ikun hemm qatta benefiċċji. Waqt li sistemi tajnuna legali li daħdem tajjeb tista t-simplifika l-proċedimenti u tnaqqas il-ħin li persuni suspettati nżammu fil-assess tal-polizija u ċenċi ta' detenzjoni naqsu wkoll il- il-sentenzi um, eh, li jkunu zbaljati u jnaqsu il-mumont ta' persuni fil-ħabs hemm ċertu benefiċċji mod partikolari eh, dak kienu xaqsam li ma jkunx hemm arrest, um, ma konniex l-arrest u l-sentenzi li jkunu żbaljati jkunu naqsa. Imma wkoll hemm ukoll argument għal dak li huwa adozzjoni tal-emendi Issa nippreżentaw il-sejbi tal-istudju kull emenda emenda 29 għandu l li wessa l-ambitu ta' direttiva li persuni sospettati jew persuni akkużati li mhumiex miċħudhom il libertà tagħhom u għajnuna legali ordinarja apparti għajnuna legali provizorja ġifiri xinu l-impatt ta' dan ta' din l-emenda billi nestendu il-għajnuna legali l-persuni li mumiex edem ehm, ċaħda mill liberta ma li forsi jemżon jisiru azzjonijiet investigattivi kontri jom mela d persuni ħajkunu mħarsa ma taħjar. Dan il-persuni se jkunu rappresentati legalment u għalek ħajkunem inqas ċans illi illi kunem ksur għal ġiġ taħħom għal smiħ Il-provizjoni ehm, tajnuna legali ordinarja brabta ma' għajnuna legali provizorja għajib garantixi dritt l-access għal-avukat u dritt għal smiħġu tul il-proċediment kollu kemmu. Ġibri bazzikament qabel u wara il-deċizjoni li ġibri ta' tittieħed. Emenda proċedimenti li huma streamline daħjar jista' jkun mistenni li minħa wara l-implementazzjoni ta' standards minimi ta' għajnuna legali ordinarja li timplika tfaddil l ispejjeż potenzjali għall amministraturi tal-amministrazzjoni tal-MS ta' stati membri. Danu ħajsu ħafna flejjes kont l-analiżi tagħna l-ispejjeż huma stmati bejn 244 u 386 miljun annwalment madwar l-Unjoni Ewropea u din iċ-ċifra tinkludi eh, bejwet u ieħor 60 miljun permezz tal-estensjoni tal-ambitu l-persuni li mumiċ ċebċaħda mill-libertà u mod partikolari bejwet u ieħor 300 eh, miljun minħabba l-estensjoni tal-ambitu għall-għajnuna legali ordinarja. Issa, emenda 30 e jeskludu il-rejati u delitti minuri minn ħabba l-ambitu direttiva ġifir fej sanzjoni tista' tiġi imposta minn awtorità li ma tkunx orti kriminali u meta l-ċaħda tal-libertà ma tistax tiġi imposta bħala sanzjoni. Għalhekk lajnuna legali sertina ta' fi proċedimenti qabel il-qorti eh, dim eh, orti kriminali l-ordin se jkun l-impatt. Bażikament, il-drittijiet ta' persuni sospettati u persuni akkużati mixlija dawn se jkunu garantiti ba' taħir dak l-istati membri fejn l-għajnuna legali hija eskluża ehm, għal xi reati żgħar. Stati oħrajn fejn ma jkienx hemm esklużjoni ta' din l-għajnuna għabbażi ta' tip ta' reat jista' jkun hemm jew ebda bidla ta' xejn jew inkella riskju li l-istati membri limitaw l-għajnuna legali għal ċertu reati żgħar mod partikolari dawk ir-reati li jiġu trattati mill-awtoritajiet li ma jkunux rati kriminali. U eh, din restrizzjoni potenzjali tal-għajnuna legali għal każijiet żgħar jistaj faddal ehm, sa 0.9 eh, sa 11% tal-ispejjeż tal-għajnuna legali għal persuni li ma jkunux imxaħdem il-libertà tagħhom. Emenda 39 għandu l-għan illi naqas il-possibilta tal-emme tal-istati membri biex jirkupraw għajnuna tal espejs tal-għajnuna legali u din ir-restrizzjoni kieku tiġi limitata għabis għal żewġ kondizjonijiet. L-ewwel waħda tkun meta d-deċiżjoni aħarija li tistabilixxi illi il-persuna ma tkunx laħqet il kriterju ta' eleġibilità għal għajnuna legali ordinarja u t-tini wahda in kondizjoni informazzjoni falsa fuq il-situazzjoni finanzjarja personali t tiġi nata b'tinata persona suspettata ġifri dan iż situazzjonijiet il-persuni eh, ser ikunu jistaw jirkupraw lajnu il-spejjeż tagħhom. Din l-emenda ser tirriżulta eh, f'persuni iktar persuni illi taw għajnuna legali minħabba illi ma nkxunx hemm għalfej għadu jikwetaw fuq li jirġgħu iħallsu lura. U l-spejjeż għal dawn l-istati membri ġi xi 7 miljun annwalment. Jiġifieri ammont taħ 15 tal-ispejjeż li palissa qed jiġu l-koprati ġifieri l-istati membri mhux se jkunu jistgħu ikkopru dan l-ammont minħabba dawn iż-żewġ kondizzjonijiet li jiena semmejt. Emenda 41 jitkellem dwar awtorità indipendenti, ġifier deċiżjoni illi nagħtu għajnuna legali eh, u li kanna avukat jista' jrid isir minn autorità indipendenti u dan ħajkollu impatt pożittiv fuq dritt l aċċess għall-avukat il-kwalità fl-armi, il prezenzjoni ta' noċenza u drittijiet tal difiża u dawn mhux se jkunu ħilsa li jingarantixxu għajnuna legali u jaħtru avukat fid-diskrezzjoni tagħhom abbażi ta' nuqqas ta' dejta minħabba valwazzjoni kwantitattiva ta' din l-emenda. Emenda 42 jitkellem dwar il-mandat tal-arrest Ewropew li jitkellem dwar obbligu tal stat telet stat membru fejn ġbir tal-provi biex natu għajnuna legali tanħareġ f'stat tina stat li jinħareġ. U għallu u barra minnek dan il-ġbir ta' evidenzi jisir fi f'stat membru terz irrit jikunem obbligu biex għajnuna legali trid tinata l-lotja ta' din l-għajnuna legali fil stat li qed joħroġ l-għajnuna serja ċerta l-effettività għad-dritt rappresentazzjoni doppja kemm fi stat eh, ta' eżekuzzjoni u taħruġ għal skont il-direttiva dwar aċċess għall avukat il-kollaborazzjoni bejn l-avukati fil-pajjiżi ta' ħruġ u ta' implementazzjoni ser jirriżultaw finqas eh, talbi tal-EW li jkunu mhux xirqa jew żbaljati għajnuna legali fil-pajjiż eh, li qed joħroġ il-mandat ukoll ser jżid il-, -il Eh, ċansijiet li jisibu soluzzjonijiet alternattivi u għalek eh, l awtorità ġudizzjar jistgħu jaslu biex jitiraw il-mandati u benefiċi nistaw naraw per eżempju f'dawk il huma video conferences għal dawk li huma l-ismieħ u minn flok eh, per eżempju ismieħ dret il-benefiċi jkunu minħabba li nevitaw proċedimenti jiswa ħafna flejes għal dawk li huma il- Eh, kim seħ wrongful surrender eh, il-tnaqis tal-spejjes tal-bnidem tal-bnidem eh, sinifikanti. Il-spejjes totali u mastmati għal 0.63 sa 1.3 miljon euro fil-sena. Skont emenda 43 l-istati membri ser jidaħlu sistemi biex jċertaw il kualità tajnuna legali l-indipendenza u il-taħriġ ta' l-avokati għall-għajnuna legali l-ħolqin ta' dawn l-standards minimi fuq l-sistemi ta' kreditazzjoni fuq il-taħriġ sa' jaċċerta illi l-avokati huma kwalifikati u li għandhom il-ħiliet neċessarji li kollu impatt pożittiv fuq id-dritt għal libertà u għal smiħ u li jinti tkun meqjus bħala innoċenti. Eh, il-spejjeż annwali massimi għal taħriġ akkreditazzjoni u monitoraġġ ġew smati għal 13.4 miljun annwalment għall unjoni Ewropea kollha kemm hi. U fl-aħħar emenda 44 tagħti id-dritt għall appell kontra deċiżjoni li tirrifjuta għajnuna legali u dritt għal ehm, dritt għal rimedju effettiv jekk aċċessa l ilma legali ġiet ndewma rifjutata jew minata. Allura jridu naraw illi dritt għal dan skont artiklu 6 u 13 tal-Konvenzjoni ta' dritt tal-bniedem ikollu pat pozittiv mod partikolar fuq dawk illi m'għandhomx appell ta' mekanizmu ta' appell dan jiggarantixxi li ma jkunx hemm deċiżjoni arbitrarja li tingħata fuq il-għajnuna legali li tagħmilha espliċita din kieku żid il-numru annwali ta' appelli u dan jappella eh, dan jimplika spejjeż addizzjonali għall amministrazzjoni tal-istat membri iżda dawn l-ispejjeż mhux se jkunu spejjeż kbar minħabba li d dritt tal-appell diġà jeżisti f'bosta pajjiżi. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you for all of you. Thank you for the interventions. Grazzi l-kom nitkellem. essa Assis kollegi min jixtieq jitkellem. Thank you very much. Sur Dejan, grazzi ħafna, Signor President, u grazzi wkoll. L-riċerkaturi li għamlu l studium Kien importanti naħseb fil-bidu tal-proċess din is-sena fid-diskussjonijiet trialogu fuq l-għajnuna legali li ngħidu li l-Kunsill il-Parlament joħodha bis-seta ħafna l-ħaġa u jrid ikun jaf dwar l-effetti budgetarji ta' dak li qed jiġi propost. Forsi tiftakru illi il-Kunsil kien adotta rapporta biex linja il-proposti tal-għajna legali ta' kommissjoni ma' drittijiet tal-persuni suspettati u dawk akkużati sabiex ma jkunx hemm differenza bejn l-ambitu ta' żewġ direttivi. Naħseb li l-evalwazzjoni ta' impatt vetturi li b'mod ġenerali l-ispejjeż involuti fil-proposti tagħna ma kinux eżaġġerati. Anzi kienu pjuttost moderati. Mentri l-gwadanji ta' drittijiet tal-bniedem ta' proposti kienu konsiderevoli. Wasanna issa fi stadju ta' negozjati mal konsil fejn tiġa qegħdin nitkellmu dwar kompromessi. Imma naħseb l-evalwazzjoni ta' impatt kellu effett b'tali mod li naqgħod ma smajt mill-kunsill li pereżempju b'mod ġenerali jkun impossibbli li wieħed iħallas għal dak li rridu niksbu ħaġa tajba għalek li għandna dan l evalwazzjoni ta' impatt il-żmien kien limitat u diffiċli wieħed jikseb id-data. Ma fil-fatt m'għandniex id-data kollha laqas hawnhekk ma matul it-trialogu qatt Ma nix ninsew fil-fat li sili nifsu u koll ma jistax jgħatu d-data, għasmet għana tlabniħ il konsil fil-fat għax għedna rridu nitkelmu dwar l-ispejjes u jekk ġobkom tuna ċifri u ma setawx. Iġifiri l-unika ħagġa li nistgħu naraw hija li iva differenzi bejn stati u oħra. U allura jista' jkun hemm ukoll differenza bejn l-istati li m'għandhomx sistema żviluppata ta' għajnuna legali. U għalhekk ħajkun hemm bżonn aktar fondi sabiex jirħu l-livelli Ewropej mrajn. Però ħaġa tajba li konna dal-istudju ta' impatt juri li l-Parlament Ewropew huwa responsabbli u mhux biss parla fil-vojt, imma jrid ikun jaf x'inhuma l-konsekwenzi wkoll. Nittama illi dan it-trialogu nistaw nal-uħ taħt presidenza olandiza, pero jekk ikun hemm bżonn u sejrin sakemm nalqu. Grazzi, Sir De Jong, ma jdelja ħadd iktar li jixtieq jitkellem. Għalhekk, grazzi tax-xogħol kollu li għamiltu u nista naġġorna l-laqgħa ta' dalodu. Niltaqgħu fit-tlieta bl-iskambju ta' opinjonijiet ma' Sur Avramopoulos il-Kummissarju l-Immigrazzjoni, l-Affarijiet Interni u ċittadinanza li kra tajba li taqgħu fit-tlieta.